Mes chers collègues, euh, je vous propose de commencer notre séance à l'heure. Kollegi, nistaw nibdow fil-ħin sabiex nkun nistaw nżommu mal-agenda tagħna. Qegħdin kemm xejn tard u għandna ħafna xogħol xirridu nagħmlu dalodu. Ndilkom mill-ewwel. ħanivvutaw fl-10 u din il-votazzjoni se sseħħ b'mod elettroniku. Għalhekk nitlob lill membri li m'għandhomx il-karta tal-vot tagħhom biex jaraw li għandhom il-karta tal-vot. U żguraw li meta dawk il-kollegi li mhux qegħdin hawn jiġu hawnhekk ikollhom il-karta tal-vot biex ikun jistgħu jivvutaw. Batnilkom xi aħbarijiet bl-email, naħseb li issa għandkom kollox imqassam, kollox bil-miktub, m'hemm xejn fuq l-agenda punt numru wieħed, naħseb li tista' tiġi adottata, l-istqarrijiet tal-President, it-tieni punt, għandkom l-lista ta' l-ilsna li l-interpretazzjoni għalihom u għet din il-laqa edha tiġim xandra fuq l-internet. Passoltu. Oħi konna votazzjoni elettronika ktar tard kif ittilkom. Inga Grisle, nifraħlek għal l snienek. Inge, Tini ta' marzu u tlieta ta' marzu, jina l-sninek. Et t-direktar Zazua, sena wara l-oħra, tistgħu taraw dan bajnejkom. Good manis talab skuza x setax ikun prezenti hawn fostna, bħal da minn qabad u koll l-istess. Liġi mistiden mill-president ta' Repubblika Franċiża biex imur l-avveniment importanti fil-nofsenar ta' Franza. Għal daqstant? ħajkonna dibattitu fil-punti 4, 5 u 6 fuq l-agenda, iktar tard. Fi klim ieħor ħajkonna introduzzjoni minn Sedonja fuq dokument ta' ħidma. U suġġett importanti ħafna fej Reimer faslet dokument ta' ħidma ieħor għalina. Il-proposti fuq il-qafas multi annwali tal-finanzi. Mbagħad dokument ta' ħidma introdott tal-darboħra minn Inga fuq ir-regolamentazzjoni finanzjarja. Dawn il-punti kollha huma kollha marbuta ma' xulxin bħalma tistgħu taraw u għalhekk huma importanti ħafna. U importanti wkoll li ikonna l-adozzjoni ta' dan il-pakket mill-Kummissjoni malajr kemm jista' jkun. Dan il-pakket ħajtressaq lejn il-Kunsill u l-Parlament sabiex nkun nistgħu nistabilixxu dispożizzjonijiet ġodda ta' natura legali u budgetarja skont Lisbona. Issa naddi l-kelma lil Sedonja qiegħda hawnhekk. Mhux qiegħda hawnhekk jgħid il-President mela fil-qosor Rajma mbagħad u Inga. Ħajkonna dibattitu konġunt. Sedonja jogħġbok. Fil-qosor ħajkolli Namel il-presentazzjoni bl inglis għax id-dokument ġie mfassal bl-Ingliż u għalhekk naħseb li laqqas għandi traduzzjoni bil-Pollak u għalek ruħan nkompli bl-Ingliż. Il-dokument huwa pass tas-soltu fil-proċedura budgetarja u għalhekk mhux dokument ta' ħidma mhux tas-soltu. F'dan id-dokument ta' ħidma jiena qed nipprova nisħaq xuħut mill-punti ewlenin li ġew preżentati mill-Kummissjoni. Din il-Kummissjoni tippreżenta stampa ġenerali tal-programmazzjoni finanzjarja skont l-obbligi li hemm fil-ftehim interistituzzjonali. Għalhekk passoltu il-programmazzjoni finanzjarja ta' tistampa ġenerali ta' tħejjija għal sena 2011 u għalek jien iddeċidejt li insegwi il-mod ta' ħidma ta' soltu biex nkun nista' nisħaq l-linji gwida ewlenin u l-azzjonijiet ewlenin skant il-kategoriji budgetarji. Jien ukoll semmejt xi wħud mill-loqsma li huma kemm xejn ta' problema. Għalhekk il-kompitu ta' dan id-dokument huwa li jagħti sommarju stampa ġenerali tal-programmazzjoni finanzjarja għalikom iżda dan id-dokument ukoll huwa mirat lejn il-Kummissjoni Ewropea. Kienet nistenna kjarifika mill dwar il-kwistjonijiet li, li nsemmi fil-dokumenta ħidma minnħa tagħhom. Dawn huma kwistjonijiet mar marbuta mal-azzjonijiet preparatorji, mal-proġett pilota u anke xi punti ta' tħassib li jiena identifikajt. Dawn huma marbuta mal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea dwar il-Baħar Baltiku, li fl-opinjoni tiegħi mhix qiegħda tidher fil-programmazzjoni finanzjarja u għalhekk t tweġiba minnaħa tal-Kummissjoni mal kemm jista' jkun. Għala din għada element li huwa nieqes. Tistgħu taraw biċċar minn din il-programmazzjoni finanzjarja nafu li hemm problema diġà nafu dwara li l-limitu huwa għax wisq nix lokal manuvra. U għalhekk nafu li hemm problemi. Ma ħin biex nqogħdu nidħlu nitkellmu dwar il-kapitli kollha tal-budget fid-dettall dan mhux namlu nagħmlu. dokument ta' ħidma jispjega ruħu waħdu fl-opinjoni tiegħi u għalhekk nħedġiskom biex tħarsu lejh b'mod kritiku, tħarsu lejn x'inhu mal-elementi f'dan id-dokumenti biex taraw intom x'inhu importanti għalikom u mbagħad inkun kuntenta ħafna nisma' l-kjarifiki min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea fuq il-kwistjonijiet li nsemmi kemm f'din il-laqa jew fil-laqa li jmiss ukoll. Għalhekk grazzi ħafna tal-attenzjoni. Bien, merci Sidonia de cette présentation. Grazzi Sidonia għal dik l-introduzzjoni dettaljata ħafna iżda kont żammejt mal-ħin tiegħek. Grazzi. Grazzi ħafna, President, kollegi. Dawn l-ħarjim nixinna jkonna dokumenta ħidma fuq ir-reviżjoni ta' nofs terminu. Rridu nimxu l-qoddim determinazzjoni. Ħansemilkom xi ftit punti ewlenin. Nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni naħseb li għanna direttorat Ġenerali maħna biex iwieġeb dawn il-mistoqsijiet li ġejjin. Is-sitwazzjoni hija waħda li l-Kummissjoni il-bira fuq il pakketta tal-Lisbona fuq ir-regolamentazzjoni finanzjarja u l-ftejm interistituzjonali ġdid qablet fuq dan l-istess ftejm. Dak huwa l-isfond li għanna dimna. Jider li hemm tibdiliet tekniċi iżda nixtieq ngħid li dan mhux biżejjed. Jekk ikun hemm bidla fit-trattati, din ovvjament għandha aspett politiku wkoll marbut magħha. Fuq kollox, it-Trattat ta' Lisbona wassal għanijiet politiċi ġodda kif ukoll strutturi politiċi ġodda. Aħna dejjem diskutejna messaġġ li jkun hemm ġestjoni xirqa u b'saħħitha finanzjarja u anke disċiplina finanzjarja. Iżda t titkellem dwar kooperazzjoni u miżuri budgetarja, allura x'jonqos u għala hemm dawn in-nuqqasijiet. Kenna negozjati fl-modi u allura ħanerġgħu morru lura għalli kellna fil-passat dawk il-punti l impenjajtu ruħkom magħkom ġew sin issa għala Jiddispjaċina iżda dan mhux il-mod kif titrattaw il ftemiet politiċi li jsiru. Għalhekk nixtieq nistaqsi l DG għanna dawn it-tlet proposti d-dimna, u l-Kummissjoni hija tal-parir li qed inħarsu lejn ekonomija Ewropea f'dan il-ftehim interistituzzjonali u hemm tliet tibdiliet. Is-CFSP qed nitkellmu dwar linji ta' konformità hemmhekk iżda kif dawn ħajsaħħu. U ngħidu dwar il-ftiem tal-EEAS? Meta tistgħu toħorġu b'dokument ta' informazzjoni ġdida dwar dan? U fuq il-kategorija 4 u 5 punti li jridu jsiru ta' xogħol u dan irid isiru bid-dettall. Għandkom tieħdu ċifri li negozjajna għalihom fil-passat fir rigward is-CFSP. Għandna wkoll programm multiannwali u hemm klawzola fih dwar reviżjoni ta' nofs terminu f'dak li għandu x'aqsam mal-impenji politiċi fuq il-xogħlijiet u fuq il-prioritajiet ewlenin Nibdow bil-fondi strutturali, il-fondi għal riċerka u l-programmi multianwali oħrajn. Il-Kummissjoni qed tagħmel titjib qed tara li hemm titjib f'dan il-proċess? U qed ikunu suġġetti għal proċedura ta' reviżjoni? U forsi l-Kummissjoni tista' twieġeb għal dawn id-domandi qabel ma nkompli għaddej bid-diskors tiegħi. Grazzi. Très bien, je, je vous remercie. Donc le, la Commission a noté votre... Grazie. Il-Kommissjoni ħadet nota ta' talba tiegħek u anki l-mistoqsijiet naħa ta' Sedonja. Da forse nista' nistaqsi lil Inge biex tgħid xi ħaġa dwar id dokumenta ħedma taħħa, tagħha għax dan waħin f'waqtu li nagħmlu dan. Grazzi President. Id-dispjaċini li rtoqgħod indejjaqkom dan id-diskors iżda hija opportunità ewlenija x'il-bieraħ rajna l-pakkett x'inhu dan huwa regolamentazzjoni tranzizjonali għal proċedura u struttura budgetarja ġdida. Ħanipprova nispjega dak li konna qed nagħmlu lill-kollegi f'dawn l-aħħar ħames snin l-iktar riforma reċenti l-ewwel ta' Jannar 2007 daħlet fis-seħħ u dan fisser li il-Kummissjoni solviet il-problemi li ħarġu mill-regolamentazzjoni tal-budget ta' qabel. Issa fil-hemm il-budget u fil-fondi oħrajn qed naraw li Dan tfassab tal-imot li min gawdi mill-fondi mhux totalment sodisfatt, rridu nieħdu dan il-punt ta' tħassib u nagħmlu semplifikazzjoni ġenwina tal-proċess biex kulħadd ikun sodisfatt, iċ-ċittadini l-ewwel Jena Jiena naħseb li l-ġestjoni tal-finanzi hija xi ħaġa li għandna profil tajjeb dwaru u rridu nkomplu ntejbuh. Hemm xi kwistjonijiet li għandu bżonn iktar informazzjoni dwarhom, u forsi l-kollegi jistgħu jitkellmu dwar dan, il-bieraħ il-Kummissjoni niddi dawn il-programmi u jidru li imorru favur il-xewqat kollha tal-Kummissjoni fuq trasferimenti ta' settlement finanzjarji. Irridu eh, li nimxu malajr fuq li EAS u dan ħanaraw fix-xar li ġej la darba li intom kuntenti biex xewqat tagħkom, aħna xa nistennew biex ix-xewqat tagħna jitwetqu. Għaliex inkella naħseb li paw nħarsu meta jkun hemm rekwiżiti minn tal-Kunsill. Għalhekk xtaqt nistabilixxi x'inhuma l-inwidi tagħna u xtaqt xi tweġibit minn tal-Kummissjoni. Rridu li l-Istati membri ikollhom impenji aħjar u proċess ta' kalkoli aħjar għal fondi strutturali, aħjar mill-snin moddija. Naħseb li rritu konna sistema reċiproka ta' responsabilitajiet u dan jiġi espress fil-regolamentazzjoni budgetarja, l-artiklu 135. Jitratta propju dan. Xolijiet strutturali. L-istati membri għamlu il- kjarifiki u dan jikludi Spanja u ovvjament ħajkun xogħol kumpless. Aħna stess ma stajniex nimplementaw l-affarijiet li xtaqna fuq il-ġestjoni finanzjarja biex intejbuh. Biex niżguraw ukoll li l-affarijiet jitjibu fil ġajjini U għalhekk nafu li għaw dan s sogru l-aħħar darba wkoll kellna eh, il kunsil li kienet jiblukkana u ma stajniex ngħidu dak li xtaqna nagħmlu. U naħseb li did-darba għandna ntejbu fuq dan ix-xogħol għanna l-istess problema ta' wis regolamentazzjoni u jekk tħatu ħarsa li ġara f'dawn l-ħar snin nkunu nistaw insolvu daw il-problemi jekk innaqsu n-numri ta' burokraziji xkielu regoli. Kulħadd għandu ġestjoni finanzjarji tiegħu u regolamentazzjoni budgetarja u għalhekk irid ikollna mod simplifikat kif nistgħu waslu l-fond individwali fil-budget. aħna naqqasna n-numru ta' regoli għaliex u importanti li nagħmlu danna xin kalla ma nistux naraw il-kontenut ta' dak li huwa involut fih. U għalhekk nkunu qegħdin nitilfu ħafna mis-suċċess tagħna li rnexxina niksbu f'dawn l-aħħar snin. Għal darba oħra dan ma nistgħux nagħmluh mingħajr ma jkollna lok ta' manuvra fejn aħna nistgħu naħdmu biex naslu għal biex namlu pressjoni. Kull ta' snin jew erba' snin irridu morru lura lejn l-elettorat u niltaqgħu man-nies u ħadd xejn mod jiġri m'hemm l-ebda titjib. forsi nistgħu nitalmu xi ħaġa u nitkellmu ma' dawk li huma involuti. Fir rigward li EAS forsi rridu nagħtu ħarsa leha u mhux inkunu ostaġġ ta' din il-servizz estern. Ma nafx jekk hux laqwa mod diplomatiku tajt il-kallima, iżda jekk irridu jkollna suċċess, irridu tassow naraw x'inhuma l-għażliet tagħna qudiemna. Jekk kulħadd hawnhekk jaħseb li hija ta' valur nistgħu nħarsu lejn il-finanzi ta' kreditu għal bini. Iżda din ġiet imħasra. Forsi dik tista' tkun għażla li nistgħu nażlu aħna. Iżda l-Kunsill qed jirrifjuta li ħares lejn dan. Irridu ngħidu li iva bżonn nħarsu lejn dan il-punt u minflok irridu nħarsu wkoll lejn EEAS għal ġestjoni xierqa finanzjarja. Kull ma t-namel u għalet brova nurikom il-possibilitajiet miftuħa u wisa li għanna biex nkun nistaw nimxu l-qoddim. U li nistaw nużaw fl ħar mill ħar biex f'dak li għandu xieqsam ma' kontrol budgetarju naħseb li għanna bżon laqwa koordinazzjoni possibli. Għanna rapporter fil-kontrol tal-budget li huwa responsabbli għal dan, iżda naħseb li rridu niktbu rapport wieħed għaliex inkellek ikollna żewġ rapporti mhux se nuru konsistenza u kredibilità. Ikonna rapport wieħed, forsi sta jkollna wkoll laqat konġunti jew nippruvaw nagħmlu dan, għax naħseb li hija opportunità kbira qudiemna ma kienx hemm bħala qabel u jekk ħajkonna żewġ abbozzi differenti Naħseb jekk nistgħu nagħmlu koordinazzjoni aħjar dawn it-tlet proċeduri li kienu, li kienu separati jekk niġbruhom flimkien konna opportunità akbar. Bien, merci Inge, qui a le mérite de... Grazie Inge. Inti tlabtna biex nisemplifikaw ir-regoli finanzjari, ir-regolamenti finanzjari kif ukoll l-entità legali u biex jisimplifikaw il preġeduri u kol tana. Rapport wieħed tlet temi illi ġew imresqa u kol ma voluti hawnhekk għalhekk naħseb dak li jemlet ingerja tajjeb rigward ir-regolamenti finanzjarji tider teknika l-ħaġa ma fil-fatt għana qegħdin ninsabu palesta fil-qofol tal-ħidma tagħna. U minkejja sforzi tagħna, inkluż Reimer meta kienet imexxi l-kumitat, kellna problemi kbar biex niksbu f'tejn minn istituzzjonijiet oħrajn rigward i proposti raġonati li rissaqnilhom. Hawnhekk għandna skadenza politika. X'għandna bidla fit-trattati. U issa rapporters daħlu id-dokumenti ta' ħidma tagħhom li huma eċċellenti tassew u ħajjinuna f'xogħolna. Il-Direttura Ġenerali tal-Budget u l-Kommissjoni tal-Budget eh, jgħet hawnhekk fostna. Inti smajt eh, xi kummenti li tpoġġew xi mistoqsijiet ukoll li tressqu ma nafx tistax twieġeb issa, ma forsi din hija l-opportunità biex ittina ftit eh, ġabra qasira ta' eh, eh, tħaddan s-sorta tal-Lisbona f'dan ir-rigward. Direttur ġenerali fidejk. Iva, tassew grazzi, sorċer. Nirringrazzjak għom il-koll minna ħatijaj. Għax xogħol li ser minna ħata rapporters dan għal dokument fermutli. utli. għalina fih dan il-Kummissjoni għal din tejna illi nikontribuċu mod kostruttiv għal proċeduri li eh, kunu għaddejjin fil-komitat. Il-wieġeb xi mistoqsijiet. U nirfina u xi punti iktar il qoddin fid-dettal. Ma l-ewwel għabbel qabel kollox nixtieq nifakkarkom il-pakkett li ġeddottat il-bieraħ mill-Kummissjoni li inti qed li ser implementaw nużaw biex implementaw Lisbona. Dan bażikament jettem biex joħroġ bit-tibdiliet u jipprova jaddatta t-tibdiliet ta' regolamenti finanzjarji li jimtu mit-trattata aħna qegħdin nippruvaw imbidlu il-ftemiet intersezzjonali u f f'regolament tal-Konsilju dan jinstab taħt il-dispożizzjonijiet tal-Lisbona u nippruvaw ukoll moqfu eh, f'tejjim ġdid interinstituzzjonali l-faqsma li mhumiex koperti taħt il-regolament tal-Konsilju li għandhom eh, jibqaw proċedura flessibli f'xogħolna u ma ntitx tkun imnaqxa fil-ġebel għal dak li għandu xaqsam dan ir-regolament. Ek kif kien il-każ fil-ftajim interinstituzzjonali li kena qabel. imma nafx forsi qed da b'mod semplifika semplifikata imma hija verżjoni eh, iktar qasira ta' dak li kena qabel. Dan il-regolament tal-Konsil però irrid iddaħħal l-aspetti ad hoc tal-ftehim interistituzzjonali hija iktar bidla teknika minħabba ħtiġijiet li wieħed jimplementa Lisbona lek aħna ħajkonna nerġaw lura għal xi kwistjonijiet li huma ta' tħassib għal dan il-Komitat il-Parlament Ewropew kollu kemm hu. Ġiru ta' nagħmlu disponibbli għalikom dawk il-rapporti li mod partikolari għaw taħt l-niftajim interistituzzjonali u mod partikolari nixtieq ngħid li aħna appuntament biex naraw ftit niflu ftit kif ħadem dan il-qafas interġistituzzjonali u fil-fatt dan din xi ħaġa li se nresqulkom. U aħna ħana ndattawha fl-istess li ħana ndattaw l-abbozz tal-budget fal-2011. Bl-istess mod, hemm kontributu kbir minnaħa tal-Komissjoni fuq il-revizjoni tal-regolament finanzjarju. fil fatt ħajkun hemm sqarrija li qed inħarġ mill-Kommissjoni biex tiġi f'Mejju probabbilment lej it-tieni nofs ta' Mejju. U l-Kommissjoni qed taħdem sfiq fuq dan il-punt. Għalhekk għandna għanna dan il-revizjoni tal-budget li ħafna għedin jitkenbu fuq. U ilu jindbat u jitqassam mod mux komplut u jisu għet eh, jad minn id tal-liħor, pero mu lest. U dan suppost ser jitlesta fl Settembru. Umbat ser jkonna proposta fu il level tollerabli ta' zbal. Dinja skeda tagħna li aħna rridu nżommu qdim għajnejna meta nħarsu lejn dawn il-proposti, aħna pat fl ħan wieġbu għal dak li intom tajduna li qed tistennew minn għandna. Imbagħad se konna nittrattaw l-affarijiet skont dmirijiet li aħna marbuta magħhom li ma definiti mit-trattat. Sa rikort il-rapporter u l-budget tal-2011 u strategija tal-Bahar Baltiku. Emmek, aħna għanna din dan 20 miljon euro sabiex inkunu nistaw naddottaw il-bazi legali. Imma mbagħad ħajkonna proġetti. U għonek l-affarijiet ma tantx maċari sa fejn qed nara jien. Għax dan jiddependi minn fejn inti tikseb il-materja um, prima tiegħek pereżempju. Palissa hemm l-intenzjoni li wieħed joħroġ proġetti politiko ma e, ma nafx issa kemm din ir-rida ta' natura politika sessarra fil-prattika. Issa jekk dan u koll irrit jinvolvi id-DG u koll, ma nafx dan irrit nistaqsi jien personalment. Imma pala skeda, naħseb li weġibċi mistoqsijiet ta' Sur Burger. imma iktar il-qoddim nista' nwieġeb għal aktar mistoqsijiet minn ħata rapporters u membri tal-komitati jekk tixtiequ. Grazzu, grazzi direttora ġenerali. Rajmer jixtieq titkellem imma mħadd ieħor ukoll jixtieq jitkellem. Jew titkellem issa, sewa. Iva, ħudu ftit paċenzja bija jina f'daħla tiegħi met xejn dwar il-kontenut tal-dokumenta ħidma tiegħi, iż l-ewwel irrid l-affarijiet fuq l-iskeda antiċipata min-naħa tal-Kummissjoni. Sal-Kummissjoni jekk kien fimt sew sa tmim ta' April bej u ieħor se joħorġu b'rapport fuq kif il-ftemiet istituzzjonali li għanna palissa qed jaħdem u mbagħad fl-Lulju Settembru bejħed ieħor ħajkun hemm dokument fuq ir-reviżjoni tal-baġit jekk fim sew dejjem U il-direttora ġenerali ma qal xejn dwar dak li jixtieq jagħmel fuq il-dokumenti ta' regolamenti finanzjari li huma marbuta ma' Lisbona. Dan ser jistenna sal-2011 perspettiva multianwala unek jew ser nkonna nipposponu sal-2013 u partijek għanna ma nafux ukoll kemm ser naħnu mod konġunt fuq il-revizjoni fuq mm, żmien medju tal-regolament tal-finanzjarju. Eh, Nixtieq li d-direttra ġenerali wieġibni fuq għadim, bat nista' nerġa' nitkellem aktar qudiem. Bien, euh, je vous, vous euh, euh, veut intervenir maintenant ou euh, parce que Għana, se titkellem issa jew le għax Rajmar jishti jisma' minna d direttra ġenerali. Għandek mistoqsija supplementarja, Iva mela għurum. Iva, dan huwa l-punt għalhekk xtaqt nitkellem issa għax di mhux ċara li huwa il-Kummissjoni x'taħsbiħsiba tagħmel meta nitkellmu dwar l-an oriġinali ta' dan il-midterm review. Il-xogħol li sar fuq il- mod kif qed jaħdem il-programmar finanzjarju juri biċċar li għanna problemi kbar għal budget tal-2000 u eh, sena 2011, 12, 13 għax m'hemmx marġini. Ta' xejn. Iġifiri, għanna dil proposta għal sitt pakketti differenti fuq Lisbona, fuq l-IAS, fuq il-budget 2011, fuq il-regolament finanzjarji u kustjonijiet ta' wara sen 2013. Iżda, imma jina xorta ma nafx eżattament xini l-intenzjoni tal-Kommissjoni meta se tagħmel proposta fuq mid-term review inkluż riviżjoni fuq il-limiti massimi u ċifri għal bejn 2011-2013. Di meta se toħroġ biha? Ħatkun proposta konġunta? għal dawn is-snin, dawn tliet snin, u ġifieri bqija ta' dan il affas finanzjarju jew xiex tibta forba kollu. Fis-smieħ tal-Kummissarji mill-Kumitat tal-Baġit aħna tlabna li jkun hemm proposta waħda għal dan il-midterm review inkluż iċ-ċifri qabel l-luq ta' tielet semestru ta' din is-sena. U jiena nixtieq nerġa' niċċar eh, ħaġa mal-Kummissjoni xinu ma l-intenzjonijiet tagħhom rigward dan għax din hija kruċjali ferm għal proċedura tal-baġit tad tinestina Grazzi. Oui, merci Göran. Alors, il y a deux autres coordonnateurs qui ont demandé. Madame, mela, żewġ koordinaturi oħra li xie jitkellmu x'naħseb li jridu supplementaw il-mistaqsijiet Salvatore Kirchberg. Iva, grazzi, sempliciment biex eh, inkompli ma dak li nat, naħseb importanti li l-Kommissjoni tista' tilħaq eh, l-impenji illi ħadu fis-smieħ. Għalhekk importanti li konna indikazzjoni minn naħa tal-Kommissjoni rigward il-proposta eh, mbasra għal midterm review għal din ser taffetwa mhux biss it-tħejja tal-budget tal-2011 imma pereżempju id-dibattitu fil-gruppi politiċi li ser ikonna dwar kif nistaw kif tista' l-Kommissjoni titfa' proposta fuq il-finanzjar ta' din l-istrateġija 2020 eh, huma u wkoll daw u għalhekk naħseb mhux aċċettabbli li ma jkunx tweġiba u qed ninsisti minn naħat il-Kummissjoni li ħaffu il prezentazzjoni ta' din il-proposta ta' reviżjoni fuq żmien medju u mbagħad hemm il-kwestjoni pendenti ta' meta l-Kummissjoni tkun tista' tilħaq l-impenji tagħha li biex it-tressa eh, l eh, budget ta' bozz ta' budget għax naf li l-idea tal-Komissjonija illi joħorġu proposta tal-regolamenti finanzjari veduti li huma punt ewlini illi dan il-Parlament jaċċetta l-budget ta' dan it-tip ta' regolament imma din il-proposta dan il-regolament finanzjari fisser li neħtieġu Id-deja ta' se tkun iskadenza biex n-prezentaw dan il bozza tal-budget. Jekk qed sew il-Kummissjoni tilimix illi um ma sa jiltaqgħu kienu ħajtaqgħu fl-ħadd ta' frar imma aħna issa qegħdin bil-bidu ta' Marzu xorta ma nafux meta din il-proposta se titressaq. Għalhekk nissisti sur Direttura Ġenerali li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 Iva, eh, signora Truppel, sempliciment biex nejt u koll li meta kena kompromess fuq il-si finanzjarju eh, tal-2007 eh, u sal-2013 kien hemm ħafna spekulazzjoni fuq il-midterm review dwar dħul minnaħa u il-risorsi minnaħa l-oħra kif ukoll fuq l-infiq. Għaliex jekk inti tiftakar dak illi għal is-sur xusel dak iż-żmien Jekk aħna ser nissoktob dan il-mod, mus se jkun possibbli, mus nkunu mus se jirnexxielna. U ħajkon nambidlu il- strategija ta' tagħna l komissjoni però tidher li ma teċ tagħmel dan, tidher li fl-interessi tagħha trid taddatta l-politika Ewropea ġdida għal għall-interessi tagħha, għall-isfidi politiċi li hi meċċi ma' komissjoni l-ewwel qed proposta u supposta bletek fl-2009 u s-għedin fl-2010. Kellna xi non-paper lawn u imma ma kenniex proposta waħda ċara ta' prinċipju. U dan irrit jitfassal. Għaliex il-Komissjoni t tkun ċara, ma t-stax tot toqgħod tuża klim fira biex tipprova tqaraq bina, aħna rridu nkunu ċari, jiti tkun ċara, jtajt li jekk ħat tagħmel dan l-abbozz, sa fejn se tagħmilha u jew ħat sa sal-2013 u ħan sokta bad bil-mod kif dejjem imxejna qabel. Din dan ma jorboċ ma dak li għal Barroso però il-bira. Palmant għal, jekk aħna irridu natu bidu għal politika ġdida għal beneficju ta' ċittadini dan ħajkollu effett fuq il-budget tagħna. U għalhekk nixtieq li kummissjoni tiċċara din il-ħaġa. Jilga. Grazzi Helga. Jgħid iċ-ċer mela direttura ġenerali minn tal-Kummissjoni, inti smajt kollegi, smajt kollegi li kienu mħazba dwar il-fat li memx mar eh, lokal manuvra bil-limiti massimi fil-budget intom għandkom xtib ta' marġni fil-proposti ta'kom, fil ta' proposti ta'kom. Grazzi. Tejt il-Komissjoni jena l ħaġa li rixtieq nejtu għali il-Kummissjoni kifet se tkun tfassal rapport fuq il-mod kif il-ftejim inter-istituzzjonali taħdem. U jekk ikun hemm l-emendi nkoll dawn jistgħu jitresqu. Issa bħalissa jekk tgħidu li tista' tgħidu xi proposti lema ma sax ngħidilkom għal ġini xi ħaġa li rridu niddiskutu niddiskutuh fih dan il-kolleġġ. Ix-xogħol qed iseħħ fil-servizzi budġetarji nafu xinu l problemi sa mistaqsija li rridu nresqu hija x'għandna namlu biex nirġixxu għal ċertu kwistjonijiet li jistgħu jinqalgħu kif ser namlu dan. Il-kolleġġ fahim l-aħħar irid jiddeċidiha di. U kif naħseb tifmu ma nistax nitkellem fis-simhom. Imma dan il-rapport nisħaq dal darba darbtej li intom ser tirċevuh. U f'dan fit-28 ta' April meta suppost se nadottaw il-budget tal-2011. Fuq is-suġġett ta' revizjoni tal-programm illi semma Mr. Berger. Hawnhekk il-Kummissjoni impenjata bisħiħ li taħdem fuq dan is-suġġett. li l-in mid-dispozizjoni ġenerali tal-regolament finanzjari. illi tati l-odda li kommissjoni biex taħdem. Manna, per esempio, il bazzi ta' attività tal-sistema ta' ġestjoni illi tagħmel pjanijiet tal-evalwazzjoni. Umbat però li l minn daw hemm ċertu l-ħtiġijiet speċifiċi għal evalwazzjoni ta' ċertu programmi. U dawn il-programmi ovvjament ġew approvati mill-Kunsill u mill-Parlament. Ovvjament dawn l-evalwazzjonijiet saru skont dispożizzjonijiet imniżlin fil-programmi. U l ser tħares l-impenji li saru pala parti minn dawn il-programmi. Fuq is-suġġett ta' dawn il-servizz tazzjoni u l-abbozz l budget Intom ser tirċivu. Musax ndilkom eżad meta. Imma, intom ser tirċivu budget li emenda biex iqis inqisu eh, l-implementazzjoni ta' twaqif ta' dan is-servizz. Issa l-Kommissjoni qed taħdem mill-qrib ma' Sinjura Ashton dwar dan. Ah, sar ħafna xogħol diġà. tafu wara dibattitu ġenerali politiku fuq din il-punt, il-Kummissjoni ser tadotta il-proposti biex tadotta il-affas finanzjarju kif ukoll ċertu regoli li huma marbuta mal-istatut. Ser ikun budget li jemenda eh, abbozz ta' budget li jemenda eh, li jumbat joħroġ budget komplut, proposta kompluta fil-ġimata wara. Umbat, ikonna dan, għalek ħajkonna dan id draft draft rectifying budget. Imma ma nafx meta ħajkonna dan li se jiġi adottat, imma minnaħat tal-kommissjoni irridu kol eh, nimmexxu l-qoddim kemm jista' jkun. U Sinjura Ashton ovvjament <laughs> tixtieq tagħmel ħafna progress kemm jista' jkun malajr għax i wara kollox street toqqaf istrutturi ta' servizz ta' azzjoni esterna li huma beħtieġa biex nkunu nistaw nimxu l-qoddim ban wieħed kemm jista' jkun. Għalhekk aħna impenjati bisħieħ biex nfasslu dan id-draft rectifying budget U dan kollu li l ngħidilkom. Rikwajt dik dak li qal Sinjor Tropor fuq il mm, revizjoni fuq żmien medju. Jekk aħna nitkellmu dwar ir-rapport tal-ftehim inter u il rapport fuq il revizjoni tal-budget. E, fuq l-ewwel wieħed jiena diġà kellem il-kolleġġ se jiddeċiedi li ma approċċ għandu jittieħed. Għabbazi ta' situazzjoni budgetarja. Imma mbagħad meta tiġi għal għal-revizjoni tal-term review, aħna posponejna data tal-adozzjoni ta' dan il-rapport kif tafu minħabba kwistjoni li kienem fedan il-Kommissjoni u il-President tal-Kommissjoni iqis li il-miri, il-data tal-miri għanda tkun mill-lulju li ġej. Sa data eżatt ma nafux meta hi għadna ma żinniex. U għalhekk qed taba l-oħra ma tkellimt illi jew Lulju jew Settembru. Fissa suppost ġibtir kulħadd. Grazzi. Eh, Grazzi tassew, direttur ġenerali Reimer. Mela jien naħseb li dan id-dibattitu juri mill-ġi tal darboħra li dak li rajna f'dawn l-aħħar xhur u li il-ftehim u l konsiderazzjoni fuq ir-reviżjoni tal-budget mrabta mal-reviżjoni fuq żmien medju ġew interpretati mod differenti minnha tal-Kunsill u Kummissjoni. Meta mqabla mal-mod kif aħna konna bassarnihom dawn u anki negozjajnihom, intom tafu fil-fatt li hemm skedi differenti għad dossiers li aħna qegħdin naħdmu fuqhom, però għal kemm qed ngħid dan meta niġu għall evalwazzjoni fuq il-medja żmien għal pjan multialwani, din hija importanti li xi wieħed irid jagħmel analiżi, xrid jagħmel il-prioritajiet l-aktar importanti, irridu nkunu kapaċi nidentifikaw fejn qegħdin il-problemi u anki naraw fejn forsi rridu nqedu prioritajiet importanti qabel ma naddu għal kwistjoni ta' eh, marġini li mhumiex disponibbli jew anke għattit titli tal-budget danja din parti sħiħa mill-xogħol budgetari li jrid issir. u għalhekk jiena saqsejt il-mistoqsija rigward jekk nistawx nadattaw l-IIA kif ħan u negozjati fuq dawn il-negozjati jekk fl-istess waqt mhuwiex ċar kif l-istrutturi tal-azzjonijiet esterni ser jikunu jidru. xħaj kun disponibli għalix fil-fat id-dajta d-deċizjoni t-ija temmek. U kif jistaw ikunu integrati fil-kapiti tal-IIA fuq is-servizzi tal-politika barranija. Jekk intom ma tafux dwar da, ma tistawx ikolkom adattazzjoni tekniċi għal IIA. Allura, jina naħseb li il-dokument ta' ħidma li tressa illum, iġvri il-rapport ser nirtiraħ jena, dan il-rapport ta' ħidma, u ser namil proposta li ser nejt. Ser naħdem mod intensiv u ħan nitkellem mal koordinaturi fil-ġemat li ġejjin, Il-proposta li għamlet il-Kommissjoni fuq l-MFF u l-IIA fil-fazzlin ser nibda naħdem fuq dawn u fit-tmim ta' marzu namel proposti li għandhom xjasmu ma' madaw id-dokumenti. Umbat, niproċedu bħalli kiku il revizjoni budgetari ser tiġi integrata fil-revizjoni medja u ser tiġi integrata f'dawn iż-żewġ dokumenti. Il-Kummissjoni dana mhix kapaċi li tagħmel użu mid-dritt tal-inizjattiva lura aħna rridu nieħdu inizjattiva aħna stess għabbażi ta' dak li hu kom sens komun f'dan il-kumitat. Bien, merci beaucoup, euh, Reimer. Tajjeb, grazz tas-sew, Reimer. Jim Sanners, tixtieq titkellem? Mbagħad nagħlqu dan id-dibattitu. Jien naħseb eh, tajp li nitkellem fi semmi l grupp ħabba li n-numru ta' membri mhux qegħdin preżenti. Mela, ftit kummenti. Mela, il revizjoni ta' żmien medju tal-budget 2006 il-dispozizjonijiet kun ambigwi, però ma anke ambigwi f'din it-terminu finanzjari ġifiri 2009-2010 kienu xi ħaġa li ma kienieċ fissa, ma kienieċ proċedura fissa l-reviżjoni ta' żmien medju, però proċedura fissa għal meta jkollna proposti fuq it tiġdi tal-perspettiva finanzjarja u jina hawnhekk għandi l-mistoqsija li nressaq il-Kummissjoni Reimer. Dawn jidħlu f'nofs is-sena tal-2011 għax issa aħna kważi wasalna għal dan iż-żmien qed ressaqna l-iskeda tagħna u tagħmel din mistoqsija minħabba l-fatt li l-proposta ta' Sur Berger fid-dokument li jitratta mal-pozizjoni li aħna kellna fil-Kumitat Baġitarju, ġifri l-aħħar parlament, l-aħħar mandat tal-parlament, it-tlet eh, passi, approċċ tlet passi, ma kellniex stqarrija minnaħa dan il-Kumitat Budgetarju fuq dik il-viżjoni u jista' nista' nistospetta li forsi tkun idea tajba li jkollna mistoqsija urali milli toqgħod il-Kummissjoni tajdinna fi żmien is-sajf jew f'dak madwur dak iż-żmien kif għandna nerġaw imbidlu l-opinjoni tagħna aħna nixtieq ikollna prolongazzjoni tal-perspettiva finanzjarja kella nistgħu dan punt jista' jintilef fid-diskussjoni fuq pereżempju punt tal-IIA jew MFF. Allura hija xi li forsi għandna naħsbu dwar għaliex din il-problema ser tiġi fuqna mill-ġdid u malajr. Iva, grazzi tassew James. Kif qed jissuġġerixxi James u jiena naħseb li dan jmur tajjeb ma dak li qal rapporter aktar kmieni u anke min-naħa tal-koordinaturi l-oħra? Jien naħseb li il-Kumitat tal baġit fil-Parlament Ewropew għandu ifassel pożizzjoni tiegħu kemm fuq l-iskedi, kif ġifir tal-ħidma u meta jridu d deċiżjonijiet rigward il-kontenut ta' reviżjoni baġitarja u anki rigward l-iskedi tal-perspettivi finanzjarji kif aħna qed imbassru għom nisser ikunu. Rridu kol nassikuraw li fil ġejjeni l-iskeda tal-perspettiva finanzjari jidħlu mod tajjeb mal-mandat tal-Parlamentu tal-Kummissjoni għaliex inkella ser kolna dan din l-iskeda fuq seba' snin. Dinja xi ħaġa li jridu nidu pożizzjoni fuqha Jena niproponi li niqfu emmek minħabba li għanna l-agenda l-ġurnata tal-lum nirringrazzja li l-Rajmer u għalħaj jirtira dan il-proposta, pero su Rajmer xie jirġi jitkellem. Iva, nishti nwieġeb il-punt ta' James. Jena naħseb li aħna diġa konna diskutejna dan il-punt u anki votajna fuqu fil-dokument ta' Sur Sujans li ġi votat eh, fil-plenarja f'Diċembru li għaddiet kien hemm dibattitu intensiv ukoll fil-kumitat fuq dan il-punt. U naħseb kien hemm xi kompromessi li ħaqna fuq dak ir-rapport. Niftakru tajb ukoll il-Kunsill u l-Kummissjoni mhumiex ma kinux favur ta' dan, però jiena naħseb li huwa punt interessanti u importanti wkoll. U allura ejja naraw ser jiġri fl-2011-2012 u 15 hekk il- eh, il-kunsil għadhom qed jiġġieldu fuq l-EAF. U għalhekk dan ikun eh, varjant differenti l-għażla oħra tista' tkun li l-Kummissjoni jitkellmu fuq il-proposta ġdida tal-IIA għandhom dokumenti tajt qabel Lulju tal-2011 il-Kummissjoni se tippreżenta proposti għal qafas finanzjarju ġdid u dan ifisser li eh, s-opinjoni tal-Kummissjoni dan kollu għandu xieqsam mal-qafas multijanwali u mhux mal reviżjoni tal-budget, iġbri aħna ridna revizjoni fuq iż-żmien medju, għalhekk aħna se nippruvaw nintegraw dan is-suġġett għabbażi tal-proposti li aħna għandna u ser niprofaw wkoll nagħmlu l-emendi tagħna. U għankin daħlu għan fin-negozjati meta dan ikollu jkun possibbli. Très bien, merci. Tajjeb wis, nirringrazzjankom Aħna se nżommu f'moħħna x'qal id-Dertur Ġenerali rigward l-iskeda tal-Kummissjoni 11 ta' Marzu meta il-test legali fuq ir-regolament finanzjarju u l-istatut tal-impjegati għall-servizz tal-affarijiet barranin xaktar ħajġi adottat ġimata wara mbagħad ser ikollna l-budget ir-ratifikazzjoni tal-budget għal EAS 28 ta' April 2011, il-budget tal-2011 u anki id dokumenta ta' evalwazzjoni tal-IIA unbat waqt Mejju l kullet ser jkun qed jadotta l-proposta tiegħu fuq il-reviżjoni triannwali għal qafas ta' reviżjoni unbat bejn Lulju u Settembru ser jkollna reviżjoni budġetarja unbat f'Ottubru Għanna l-evalwazzjoni tar-riskju li jaffetwaw u jistaw jiġu adottati. Mela mbagħad ngħaddu għat-tieni punt ta' dal-ħodu, jiġifieri il-voti. Euh, Dabor euh, u koordinator U għalhekk, mela ippermettu li nitlob il-koordinaturi sabiex jaraw li l-membri kollha tagħhom qegħdin hawn preżenti. u huma jridu jkollhom dawk il-membri il numru ta' membri li suppost għandhom ġifri mhux iżejjed. U mbagħad nixtieq nara jekk kulħadd għandux il-cards f'idejhom. Għaliex aħna għandna numru kbir ta' voti. Hemm ħafna inizjattivi, jora tixtieq tagħmel mistoqsija? Mela nistgħu nibdew bil-rapport ta' Surjan Ġiefsku. Not received all. Għana xort waħda għadna marċa fejnix l-emendi eh, bil-lingwi tagħna. U din hija problema kbira. U din torbot ma' żewġ rapporti. Aħna fid-disa neqsin kwart irċevejna xi amendi minna u anke xi rapporti Eh, bil-lingwi differenti, pero mux bl-Svedis. U din kienet problema u kol għall-amendi bil-rapport ta' Sidonia Raġieska. Jiena nifhem il-pressjoni kemm minnaħa ta' segretarja tal-Kumitat tal-Budget kif ukoll it-tradutturi, però miex aċċettabbli għaliex dan huwa vot ferm importanti b'mod partikolari aħna ninsabu kif tafu għoddim situazzjoni fil-xur li ġejjin feħna rridu nitrattaw b'mod simultanju ma' regolament finanzjarju mal-EEAS, budget, revizjoni terminu medju, b'għifdejim istituzzjonali u l-pressjoni ser jkun qawwija. Għalhekk rridu niddiskutu kif nistgħu nitrattaw ma' amministrazzjoni tradutturi tal-traduzzjonijiet tal-proposti għaxin kella hawnhekk għandna problema demokratika. Din dan l-ewwel punt. Mbagħad għandi punt ieħor U hawnhekk qed nitkellem fuq il-rapport tal-GMES. Ix-shadow rapporter tagħna li għadu hawnhekk, is-Sinjor Hatzel, tista' tispjega jistess, però kien hemm ħafna negozjati li kienu għaddejji mal komitat tal-Itre fuq l-ammonti li aħna ġejna proposti għal proġett tal-GMES. U l-problema u fejn dan huwa wieħed mill-qasam fejn rridu niddiskutu waħda mill-ħoloq tal- qasam finanzjari flimkien mal midterm review ġivraħna ridna nipposponu dan il-punt għalla għal limis tal-Kumitat Budgetari x'neħtiġu aktar ħin sabiex nikkoordinaw l-ammonti mal-Kumitat tal-Itri. Ġifri nixtieq nitlob dan, forsi ħabba rapporta miex edha hawnhekk għalek tajjeb li nagħmel talba għal dan. Jekk jogħġbok, ċer, forsi nistgħu nippostponu dan il-vot fuq il-rapport tal-GMES. Oui, euh, merci Göran. Madame Carvalho. Iva, grazie tassew, jaran sur Njura Carvalho. Grazie tassew sur President fuq il-postponiment tal-rapport GMES. Aħna l-koll bilna li neħtieġu finanzjament supplementari għal GMES memx disponibli fil permezz tal-budget attwali memx lok ta' manuvra l-finanzi li jeħtieġ il-GMS u għanna lok ta' manuvra biss f'wieħed A u dan huwa limitat. Pero ħna nifmu li huwa importanti li fid-diskussjonijiet ta' reviżjoni dan jittieħed in konsiderazzjoni mhux biss il-GMS imma anki l-politika ġdida li hija responsabilità tagħna taħt it-Trattat ta' Lisbona. Però fl-istess waqt aħna nħossu li m'għandniex nippostponu l-GMS għaliex waffermi importanti li l-GMS jibda immedjatament periodu ta' operazzjoni, periodu ta' ħidma, ġifri flus disponibli li nsabu fil-rapport. Postponiment ta' dan ser ikunet id-dewem il-programm u dan il-programm u ferm importanti għal ċittadini, għadġida kontra l-klima, l-ambjent, katastrofi naturali. Allura ma naqblux. U jekk aħna ser nipposponu biss għal 15 sa' kemm il-Kumitat tal-Itre jiddeċiedi, aħna mux nsolvu xejn għaliex f-15 ma nistawx insibu flus disponibbli. Qed inniżlu dan fir-rapport, qed inniżlu diġà fir-rapport il-finanzi eh, disponibbli massimi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 m'għandniex ħin biżejjed biex niddiskutu l-kontenut tal-iskeda, rridu nimxu għal-votazzjoni fuq il-GMES naf li hemm kontroversja, pożizzjoni differenti. Il-Kumitat ta' Itre ħaj vota fuq 18, nhar 18 u aħna nalaqa fi 17 tax-xahar. Nistgħu nivvotaw dakinhar. L-importanti huwa li nivvotaw qabel kumitat Itre. Jekulħat kulħadd jaqbel li niżguraw nivutaw qabel kumeta titre, dan huwa tajjeb iżda rridu nqisu s-soċjalisti allura mhux se nvotaw illum. Tajjeb wisq ma mela aħna nagħmlu hekk. Hemm xi talbit oħra l-kelma? Sedonja jekk jużuha. Qabel ma ngħaddu għal votazzjoni Presidenti, ti permetti li nixtieq wieġeb lil-sur Joran Farm għaliex jiena naqbel bisħiħ mal-kollega Soċjal-Demokratiku huwa tassaw diffiċli li naħdmu verżjonijiet bl-ilsna differenti biex ikolkom idea ta' ritmu ta' xogħol li għandna nixtieq nagħmel proposta proposti konkreti. Jiena rċevejt traduzzjonijiet uffiċjali bl-Ingliż tal-emendi il-bieraħ biex ma qoċ semmi l-traduzzjonijiet pollakki, għax dawn morru l-lin mill ħoln tiegħi biex ngħidlek ukoll. Din huwa kemm xejn kumment ironiku ma laqas qed nistenna dan nanqas. Nixtieq li l-kollegi tiegħek jifmu x'inhuma l-konsegwenzi li tisemmi l-kollega tiegħi. Dan ifisser li jien irid nipprepara il-kompromessi fuq verżjoni lingwistiċi li jiena laqqas nifhem. U għalhekk bħalma semmew Xi wħud u kuntatjawni direttament għalhekk ingrazzjakom dawk li kellhom eh, kienu taħossu li ma daħħalx il-kompromessi intom ħassejtu li kien hemm diskriminazzjoni kontrikom għaliex l istqarija tagħkom ma stajx nifema. Għaw nix insemmi l-kollegi Italjani u l-paċenzja tagħhom biex jgħoddu jispjegaw li l-affarijiet fid-dettall u jgħinuni nifhem l-emendi. Din huwa biss eżempju m'għandix taqsam mal-lilsna differenti f'dal kas Italjan, iżda hemm il-snenin ma nifhimx ovvjament, u għalhekk irrid nara jekk intejjibx il-lingwi tiegħi li meta li huma dajfa li l-Italjan jew Spanjol, jew inkella naraw li nimxu l qudiem Irridu appoġġ minnaħa ta' segretarjat iżda dawn mhumiex tradutturi professjonali, allura hemm limiti għax-xogħol li nistgħu nagħmlu. Irridu nifmu l-emendi mbagħad irridu nippruvaw nkopruhom f'kompromessi b'nuqqas ta' traduzzjonijiet uffiċjali. Hemm ċertu dokumenti li tantu ma speċifiċi li ma nistgħux ngħaddu traduzzjoni mhux professjonali. Għalhekk irridu li nagħmlu l-almu tagħna, iżda naħseb li għandna problema hawnhekk, problema serja. Aħna indirizzajna din il-problema l-segretarjat u għamluni konxja li din il-problema hija akbar mill-li ħsibt fil-fatt skont ir-regoli tagħna servizzi ta' traduzzjoni m'għandhomx obbligu li jipprovduna traduzzjoni tad dokument għaliex ma nimxu skont l-iskadenzi, suppost irridu resquhom ġimgħa jew tlieta qabel. Skont ir-realtà tax-xogħol tagħna din hija skadenza li ġejja mill-qamar, mhux ma nistgħux napplikawha Dan mhux xi test kbir, dawn huma ftit sentenzi żewġ paġni ta' dokument ta' żewġ paġni fuq kollox. Għala għattaj da sekħin fuq dan il-punt. Jien nishtiq li waslu dan il-messagġ l-nis responsabli għawnek biex bekk jistaw jifmu forsi x-konsegwenzi għanda xol tana li rridu namlu. Li konna ħabtu wiċna ma' realtà ta' servizzi ta' traduzzjoni. Għalhekk hemm problema u għalhekk nixtieq minkejja li mhux il-kompetu tiegħi nixtieq niskuża ruħi ma' dawk li jirċivow il-kompromessi tard wis biex vera jkunu jistgħu jaħdmu fuqhom. Iżda jiena kelli ħin li nippreparhom il-lejl li għadda xil-biraħ rċevejthom fil-fatt u stajt nifhimhom bisħieħ. U kalli għalhekk naħdem blodot li kelli għad-dispożizzjoni tiegħi. Naqbel ma joran għal darboħra u nemmen li għanna nirreflettu ftit biex naraw jekk għandna ikonna prioritajiet għal kumitat tal-budget jew inkella rridu nerġgħu naħsbu x'inhi l-istruttura ġenerali ta' tradutturi biex naraw li nkunu nistgħu nagħmlu x-xogħol politiku tagħna hawnhekk. Grazzi. Grazzi. Jiena naħseb li m'għandniex nqogħdu nżidu fuq il-problemi Din dan kollu tqajjem kwistjoni importanti kif ħan waqfu kif ħan nistabilixxu l-iskeda tagħna u x'inhu ma l-iskadenzi li fir-rapporters ħa jagħtu. Iktar ma ħankomplu nżidu mal-problemi, iktar ħankomplu naraw li konna xkiel għaw 16 membru tal ppl li huma prezidenti, li huma prezenti, dan jinkludi jiena, il-president, u nishtin kun naf li eh, li ta' provaw li li jes l essendi għandhom 11, l-Alda 5 u l-Gwe 2. Il-Signora eh, Carvalho, jek jużuba? President, dispjaċini nixtieq kjarifika fuq il-GMES. X'inhi hija d-deċiżjoni aħħarija? Għan nipposponuha jew le? Nixtieq ngħidlek xi oħra fil-qosor. Jekk niddeċidu ġurnata qabel, li nivotaw qabel litre ħan nitilfu s-seta ta' negozjati. U għalhekk ikonna ħin aktar dispożizzjoni tagħna jekk nivvotaw illum lum iktar minn nqodu nivutaw ġurnata qabel il-Kumitat Itre. Iżda stali kisa li tiddeċidi, jekk jogħġbok. Grazzi. Grazzi. Diġa ħadna deċiżjoni u se nerġa' morru l-unna fuq kenta, iżda l-importanti li najdu li rapporteri Surabad ħajkun eh, nkarigat li jagħmel taħdidiet ma' koordinaturi tagħna u għalhekk nissuġġerixxi li nibdew. Is-Sur Alvaro l-ewwel. Äh, der fristen die einge. Mistoqsija waħda. Fuq l-iskadenzi li rridu nżommu magħhom u l-lista tal-votazzjoni u l-verżjoni uffiċjali ħarġu bieraħ biss għalek memx ħin bizzejr biex nkun nistaw nisottomettu l-emendi orali u nistaqsu għal votazzjonijiet separati. Il-grupp tagħna għandu żewġ kwistjonijiet li taħasbuh u għalek nixtieq eh, li tqisu dawn il-punti nista' ngħidilkom x'inhuma. Għanna punta tasib fuq il-proċeduri, jekk hemm skadenzi għall-emendi, jew emendi supplementari, ħankunu flessibbli jew kif ħanaħdmu. <laughs> Cher ami, n'ayez aucune crainte de ce côté-là, je serai flexible. Habib, Jiena ħankun flessibli, ħankun tassow flessibli. Jiena nħoss li dak li importanti huwa li d-deċiżjoni li tittieħed mill-Kumitat tal-Baġġett tittieħed f'kuċenza sħiħa u li l-votazzjoni tkun timxi skont il-kriterji politiċi tagħna. Dan huwa ġust wara kollox. Aħna napoġġaw il-politika tagħna, ħanżommu mar-regoli, mar-regolamenti li hemm u jekk naraw li konna ħabtu wiċna ma li konna ninterpretaw il-regola ta' procedura b'mod flessibli ħana raw li dan kun nistaw nagħmluh. Wara issa dan il-punti fuq il-flessibilità nistgħu nibdew bir-rapport ta' Helga. Dan għandu inqasem emendem il- rapport ta' Sedonja, u għalek jien nissuġġerixxi li tiħdu l-lista ta' votazzjoni fidejkom u l-karta tal-votazzjoni iżomma fidejkom u koll. E il n'a pas de... Le PPE n'a pas de liste de vote Il PPE mandish lista ta' votazzjoni kif jista' jkun. Eh ben, le, le, le PPE a un leader qui, qui Il-PPE għanda mexxej li għajindika xirrit isir qed tiġi mqasma issa stess Helga l-lista tal-votazzjoni. Bon, sa jie est, le PPE est en état de voter Bien. Il PPE, ça y est, ça y est, votaw. Il va, ça y est, nistaw nibdow bl-emenda wieħed minn Jutta Hawk, il-rapporter hija favur. Kontra? Grazzi, għaddit. L-emenda 2, Sur Vogan, Vona, favur, kontra, għaddit ħajkun votazzjoni elettronika biss jekk ikun hemm nuqqas ċertezza. Issa l-emenda tlieta Fernandez u Gariga. Din emenda orali wkoll marbuta magħha mir-rapporter dan ifisser li ħanżidu li l-limitu ħajkun eh, korret kif imiss. Tak favur? Grazzi, kontra? soċjalisti mela minoranza mela għaddit. Tlet emendi għal paragrafu 5, emenda ta' kompromess, numru 1, li ħatiħu post l-emenda 4 Missur Haglund. Dak favur il-kompromess? Kontra? Ħadd? Mela għaddit. Dan ifisser li l-emenda l-erba taqa, iżda ma taqax l-emenda sitta, mela rridu nivvotaw fuq l-emenda sitta, l-rapporter favur, favur, kontra, ħadd, mela għaddit, emenda ħamsa, missur portax, rapporter kontra, mela favur, kontra, Sur Potax u persona oħra biss ma bliċ mela ma ddiċ. Seba bona eh, rapporter ma jaqbelx, dak favur soċjalisti u inti sinjura mela kontra maġġoranza mela ma ddiċ. Fuq il-paragrafu numru 7 għanda Fernandez Ingariga b'emenda orali Rapporter a favur. Skużawni għajt il-President, insejt l-emenda 8 minn sur Portax. Rapporter wa favur. Dok favur, maġġoranza, kontra, minoranza, Astenzjonijiet? mela għaddit. Nifraħ li sur Portax. L-emenda 9. Din għanda emenda orali, mizjuda, l-istituzzjoni. Dak favur, maġġoranza kontra, minoranza, astenzjonijiet, mela għaddit. Tajja pwis, s-sanda l-emenda le, jitkellem il-kollega, jik joġbok. Fuq l-emenda numru 10, jina nemmen li rapporter qed jitlob għal votazzjoni maqsuma għaliex ma jaqbilx ma l-aħħar frażi hemmhekk, l-aħħar sentenza Din tista' tkun kwistjoni lingwistika għaliex il-mira tagħna hija li nagħtu kemm jista' jkun informazzjoni possibbli liċ-ċittadini. U għalhekk nistgħu nikkjarifikawha billi nneħħu żewġ kalmiet match of. Din nissuġġerija bħala kompromess biex tkun aċċettabbli għal rapporter ukoll. Je merci. Qu'en pense le rapporteur Grazie ħafna. Il-rapporter x'jaħseb? Favur jgħid il-rapporter? Tajja pwis, jgħet president Mela, dak il-kas, Joran u koll. Għampoġġi l-emendi kolla kif emendata, rapporter favur, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Grazie ħafna, survun. Emenda 11, favur, Kontra? Barbara kontra. Għala le, jgħajt il-president. Tajja plus. Mela għaddit. Minkejja jali kienem appożizzjoni qawwija minn Barbara. Issa nadu l-emenda li kontra, favur, kontra, Votazzjoni elettronika nikkontrollaw. Euh, je demande des instructions à mon groupe. Mon groupe est pour Il-grupp tiegħi huwa à jgħid il-President. Kulħadd huwa favur. Ħlif ir-rapporter. Mela niftu l-votazzjoni, votazzjoni magħluqa. Seba' vot favur, sitta kontra, Sur manka sa jista' jkun sodisfatt. Mela s emenda 13 li wkoll waslet tal kompromess li hija l-kompromess numru 2. Dak favur il-kompromess numru 2. Fl-emenda 13. Kontra astenzjonijiet għaw maġġoranza li huja favur mela l-emenda 13 tieħu posta l-kompromess. Sur Von Nasib di tiġi koperta minn kompromess numru 2. Nemenda 14 ta' Survon. Ja, bel mela kulħadd huwa kuntent naddu għal 15. da' 15 fejn hemm il-kompromess numru 3. Propost minn rapporter dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Din tiħu post l-emenda 15 u l-emenda 16. Fernandez Igariga jaqbel mela l-emenda 17, sur Potax, rapporter wa kontra, mela dawk favur jolli dejjem. Votazzjoni elettronika. Il-PPE tajdu li xanamel tajab wis ma mela votazzjoni maluqa. Tamir jgħidilna li ma 23 vot kontra. L-emenda 18 issa. Signora Gressle. Für das Amendment 18. Mela, nistekuna votazzjoni maqsuma, jek joġbok, fu l-emenda 18. Għalix din daħni għatart u s surpotax jajt li nistaw namlu votazzjoni separata biex il-prezentazzjoni nkun nistaw namlu mod maqsum u nistaw nimxu tajabek skont il-rapporter. Kulħadd fem, jgħid il-President. Mela ħan neħu which is already stretched. il-rapporter fuq l-ewwel parti. Kontra rapporter. Dak favur? L-emenda? L-ewwel parti? Favur, kontra? Mela l-ewwel parti m'għaddiċ, it-tieni parti ir-rapporter huwa kontra wkoll. Is-sur Fernandes. Grazzi. L-antana għawn u għalli nżommu l-ewwel parti u nirtiraw it tini parti. Nkun nistaw nżommu l-aħħar parti. De l-amendement original. Qed nitkellem dwar l-emenda originali, jgħid il-kellim. Un moment de clarification. L'amendement de Monsieur Porta. Għanna provaw nsolvu din il-kwistjoni. L-amenda ta' Sur Portax hija li ma bidlux il-paragrafu 11 iżda l nżidu bl-emenda tiegħu l-emenda 18 u kien imtalba l-votazzjoni maqsuma allura l-ewwel parti tal-emenda 18 m'għaddiċ naħħuha. Żommu ftit, naraw se jiġri fit-tieni parti jgħid il-President. Irridu nivvotaw skont l-interpretazzjoni tiegħi il-PPE ma votax hekk kif ħabru li ħajvvotaw. Bon, Inge, est-ce que l'interprétation d'Elga est bonne? Inge, So sewwa tgħid ġifieri. Sina Gress, jiena naħseb illi l-addizzjoni biss li aħna konna kontrija. L-addizzjoni ta' Sur Potasher ma bat fuq it-tieni parti jew fil-fatti tekst oriġinali. Naqblu. Vi jem zbal fl-emendi ċer jinterrompi. Skużawni jitiċi. Jisur putta xaw qiegħed. Le, di mhix addizzjoni di. L-emenda edem biex biex tħassar. Iġifiri. Li kiku nirrifjetu l-emenda ta' sur Profesh, mela,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 Alors, recommençons. Moi, je, je n'y comprends rien. Euh, je... je... Mela, diħan asmuwa fitnej, mid ma nafx kif tifem, ma nafx kif taħdem, t-bidġa ma nfimx, jek tifmu Is-Sur Fernandez, jekk aħna nieħdu dit-tekst oriġinali. U nsegwu mbagħad ir-regoli dik hija xogħolok biex tiddeċidi mbagħad issa fuq il-tieni parti aħna nixtiequ naħassruha mbagħad it-tielet parti naqblu fuqha. il-emenda ta' putax talab li kunem tħassir Ma dan fisseri li daħi konna l-opposti dak li xtaqna naraw fit-tekst oriġinali. Non. Bon. Alors voilà ce que je vous propose. Quelle histoire. Mela, ħana jidek xnaħseb jenna namlejt il-President. naħseb wis problemi għaxaw lingwi Portugiżi li qegħdin jitraduġu tradotti għal lingwi Pollakki u jekaw taħwid. Mela, il-emenda, is-sur putta xieġit il-laqbatu jħassar it-tieni parti kollha kemmi għaliex m'għandix taqsam ma' tekst oriġinali. Issa, d ħaġa li ħatiġi ħanqasmuha ħanarawa wara. Min jaqbel ma' dak li l-elementi ta' surpotax minnar ma' jkun hemm vot maqsum. Favur kontra mela. Rapporter jaqbel. Dan ifisser mela na soluzzjoni oħra. l-emenda ta' potix ma namlux emenda ah, vot maqsum Imma t-tini parti ta' t-tini sessenta jkollna vot maqsum fuq il-paragrafu. Iġviri, vot maqsum fuq il-tekst u nisqu illi jekk għajnuna speċifika teħtieġ ġewwa Brussell dan ħajkollu impatt fuq ispazju tal-uffiċċji li huwa diġà eh, diġà żgħir kif inhu. min irrid daħal dan il-tekst fil-rezoluzzjoni li jibqa fil-rezoluzzjoni, min jibqa li din dan il-tekst jibqa fil-rezoluzzjoni. Mela em, vot elettroniku. Li PP jgħid nifhem iridu jneħħu dik il-biċċa tat-tekst, iżda ħadd ieħor tiżomma. Vot miftuħ, maluq, Għanna suspans kbir. 18, 20 Allura, peress li di dan u tekst inizjali, mux l-emenda, din ġit attattata. It-tini l-ħar parti tqis illi il-biċċa tal-medium building term strategy for places of work din hija skruċjali. Min irid iżomma din parti tat-text? Kulħadd? Din hija importanti. Ħadd kontra le assetinijiet le sewwa. Jiġifieri li wara dan kollu wara dan il taħwid għanna paragrafu 11 ninżobmu ek kif kien miktub mod oriġinali. Sa kulħadd ħad baqbiqa u dik kienet emenda 18. Tajjeb, naddu għal emenda 19. 19 it-tini parti taqa li kiku 18 ġed tat. Satax jidu nifutaw fuq, barra, mela, mela, da kwafur. Vot elettroniku. Vot miftuħ, kulħadd vota, vot magħluq. 19 favur, 15 kontra għaddit. Moxrin. vot maqsum inge xie tittejt tirtiru l-amenda tajjeb wis Allura mhux se nkunu qegħdin nivotaw fuq li ġene tal idejn f'hemmx tagħmel. Mela li miss, favur, pipi favur. 22 issa l-emendi tal-Bavarja favur, il-bibi favur, oħrajn favur, ħad kontra, ħad kontra, dit. Nifirħu l-Sinjora Hallmeyer, Survon, illi kien attiv, emenda 23, eh, l-PP favur, gruppi l-oħrajn favur, tajjeb pissa. Sur pot tal-sur potax waqat fuq 24 ma mus fuq 25 mela ta' sur potax favur mhux favur, reporter mhux favur dak favur, kontra maġġoranza ma' diċ, 26 Sur Fernandez de Carica favur ħana għarek dinija addizzjoni, Sur Fernandez. Għandi emenda bil-fom biex jisostitwixi il tekst oriġinali fejn jgħid illi the pursuit of uh, moral staff policy of human resource and uh, uh, ed and the professional staff policy. U final, una, the efficient management of human resource and the professional staff policy. Oui, c'est ça. C'est ce que j'interprétais un peu rapidement en disant que c'est un ajout. Ce n'est pas un remplacement, vous... vous... Iva, inti jett laħħama ux, rapport rapporter, favur, favur, bil-emenda orali addizjonali, kontra stanzjonijiet għaddit, dan il-mod. 27 issa. Zewġ parti separati. Minnaħa għanna Coast and Energy Efficient Building Policy l-ewwel parti, rapporter favorevoli, maġġoranza kontra sewwa, għalhekk imbagħad għandna t-tieni parti including with regard to location. Għawek għanna suspens għalli xipp ta' vot ħilet le kontra mela votaw b'mod elettroniku, vot miftuħ din it-parti biss. Nivotaw fuq li pipi kontra. Malu għad votazzjoni IPP rebħu 17 kontra 15 favur 28 inga poġetta minn Helga favur Uruni kemm intom entuzjasti kontra Uruni kemm intom kontra Mela, 29. Mr. Von għagġir tirat. 30 survon Von jizi sostituit kompromess erba minu favur kontra ħat dan jissostituxxi emenda 30 u jkopri numru ta' emendi differenti għat jgħiduli. Issa, f-31 l-ewwel sentenza tkun kopruta mill koperta mill paragrafi ta' qabel u bat it-tieni sentenza ta' ġita ta' allura mhux se nivvotaw fuq l-aħħar parti fuq il-House of European History. Favur. Għalfejn jitħaq Salvador. Kontra. Astenzjonijiet ħat ma jstieni, ħat ma kontra. Għaddit. 32 issa. Rapporter mhux favur, faw favur ta' 32. Grazzi kontra. Ma jiddirx li ħafna nies qed jivvotaw, astenzjonijiet naħseb kien hemm maġġoranza kontra. Soċjalisti biss ivvotaw favur. 33 manka il sostitu xuħ kompromess numru 5. Tok favur tal-kompromess 5. Soċjalisti mhux favur, dawk kontra. Soċjalisti huma f'minorità. 35 anzi 34 jgħid il-President minn manka għanna blok ta' soċjalisti kontra xaħat mux dawk li mux soċjalisti huwa kontra maddiċ. Issa 35 misra Holmeyer dan huwa kopert minn kompromess erba. Għalhekk il-abbozz dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Nistaw nifirħu l Helga u nirringrazzjaw lill-kollegi li votaw b'mod taqsek effiċenti fil-ħin li kellna dispożizzjoni naddu mela għal Sedona ġbieta bżeska l rapport tagħhom. Għanna xi u tmintax l-emenda. Għawna l-ewwel emendi ta' kompromess. Namluhom kollha f'daqqa le għet wieħed. Ma dak fisser. Li l-ewwel fot rjanna l-emendi ta' kompromess kollha mhux fl-ordni illi joħorġu, jaqaf il-kellim. U ma fordni alfabetika, Iva ma nibda kompromessa bad be, mbagħad wara nġu għal vot interim. Kuħat fem? Kuħat għandu tekst ta' elementi ta' kompromess, lingwa li jifem. ċidu spiegazzjoniet nistaw natu għam. Ma nibdew b'kompromess A. Guren. Kużani ċerta li qed infixkel il-proċess tal-votazzjoni mill-bidu ma dan huwa meta ta' kompromess meta qed nittrattaw kwestjoni li diskutajni qabel meta kellna diskussjoni mal-Kommissjoni fuq il-dokumenta Burger. Aħna jiena nixtieq nitlob il-rapporter jekk nistgħux indaħlu kjarifika fuq skadenza hawnhekk għaliex hawnhekk qegħdin nitolbu li kunem hemm proposta fuq il-midterm review. Għalhekk jiena biss nixtieq indaħal il-sentenza li kena fid-diskussjoni mal-Kummissarju Lewandowski illi nampellaw għal proposta qabel l-tmim ta' l-ewwel semestru ta' 2010. Dan din allura jamenda bil-form, irridu naraw jekk rapporter jaqbel jew jaqbel u Iva. Tajjeb, mela, grazzi. Mela. Ivvutaw fuq kompromess A. Però mbagħad irridu nżommu dwar dak emenda tal-skeda. Favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Kompromess B. Alvaro. Grazzi ċer. Jimma tkellim ġo flessibilta u l-emendi ek, għax kelli aptit. Max kien għamil problemi bil-lingwi. Fil- fil-verżjoni Ingliża m'hemmx differenza bejn ability u is u hemm xi kelma wish. Ma mbagħad rridu ngħidu points out. Youth and education. Rridu jkollna dan il klim Youth għand se jitkellem mhux youth. Youth and education għandha tkun. Il-kelma education importanti għonek. Youth and education. Euh, madame le rapporteur. Euh, rapporteur. Jek jina fimt tajjeb din ta' referenza għattini referenza għal zaza kompromess B. Jekk danu minnu dan għalija, pero tajjeb għalija, pero mux jekk tissama l-ewel darba. ċfri jekk tinqara tajjeb ħanqara bl-Inglis. And in education means investing in today and in the future. Then I'm okay. Dak il-kas jen naqbel. We, youth and education. Iva, youth and education jajt il-President. Tmet li youth mux valur, uħut minnkom qed għek għalix għaliex uħut minnkom għadkom żgħażagħ intom stess. Jena kontet nittama li tajdu li għek għal xi ftit ta' u kol. Mela. Mela hawnhekk għamilna preċiżjoni mela dawk li huma favur għal kompromess B, dawk li huma kontra, astenzjonijiet. Għaddiet b'mod unanimu. Issa nistgħu ngħaddu għal punt C. Ħadd fuq punt C kulħadd tajjeb mela dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Grazzi, għaddiet. Kompromess D. Guren? Iva nix nitkellem jena. Nishtiq nitlob kjarifika, meta nitkellmu fuq eh, delegati skużarru ruħu jajt le jiena kommentijaj fuq kompromessiħor. ieħor. Mela, fuq dawk fuq punt de, dawk favur, grazzi, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Issa nistaw nagħdu għal punt kompromess E. Sidonia. Jien għandi komment importanti rigward kompromess E li amenda numru 27 miex inkluda, inkluża b'dan il-kompromess. Allura, din tiġi ivvotata la darba ħna niġu eh, biex nivutaw fuq l-amendi individuali. Grazzi ta' dik il-kjarifika Sidonia, jgħid il-President, mela manna l-ebda bidla fuq kompromess E, pero konlu konxi li dan il-kompromess ma jkoprix amenda 27. Pero l-oħrajn kollha joddu, mela dawk favur, dawk kontra. Mela, Nistaw naraw li dejn tal-membri tal-IPP, dawk li huma kontra astenzjonijiet għaddiet. Punt F. Grazzi tassew, Sur Alvaro. Iva, unek konna t-nifiċu għal-votazzjoni maqsuma. B'tini parti tbidlet kem xejn, hemm iktar sustanza, speċjalment f'dak li għandu x'jasama tibdil tal-klima, l-ambjent u politika soċjali. Din tneħħid kanċellat ġifri l-ewwel parti tat-tieni test hija miżmuma. Bon, donc vous demandez un split vote. Frinti qed titlob għal vot maqsum. tagħmel distinzjoni bejn l-ewwel parti li ma tuħux in konsiderazzjoni tibdil tal-klima. U bat it-tieni parti li tieħu konsiderazzjoni tal-frażi fuq tibdil tal-klima. Għandi raġun qed nifhem? Le, jgħid is-sur Alvaro, bażikament din hija t-tieni amenda fuq l-ambjent u politika soċjali. Dan il-qasam għandu jittieħed barra sabiex il-proposta oriġinali fit-test tkun kollha is-sustanza u r-riżorsi Minna ma t li speċifika. L-xinkella ħna ser noqogħdu nqodu nitfu dettali tekniċi. U hawnhekk allura nistgħu nqodu ndaħlu ħafna affarijiet differenti, anke l-krizi finanzjarja kirridu. Eh, Bien. Bon. Oui. James. Tajjeb James. ċer, nistan suġġerixi li nivvutaw għal 43-44 b'mod votazzjoni maqsu, għaxin kena ħankun qed nivvota kontra l-grupp tijaj, dak u għassur għal-varu. Dile 43 c'est exactement ce que les don għaliex dak li nsibu bajn diġa diġà insibuh eh, dak li nsibu fl-20. Naħseb aħjar nirtiraw il-kompromess u nivvotaw fuq 43-44. Le? Ma taqbilx? ma taħsbux eh, dak dak kien li Sedonja xtaqet. Inti xed tissuġġerix Sedonja? Jiena nissuġġerixxi li nivvotaw il-kompromess. Jiena naqbel però nivvotaw fuq vot maqsum. Nixiex nirtira l-kompromess, nirtira ma nixiex nirtira l-kompromess imma għaliex fih elementi tal-emendi. Ġifri dan murlo kontra l-impenti. Très bien. Donc, à ce moment-là, nous allons voter sur une première... Mela, ser nivvotaw fuq l-ewwel parti ġifri dokument tal-Kommissjoni l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020 u elementi prinċipali għal futur tal-Ewropa u l-waqt li nindirizzaw l-sfidi prinċipali l-Unjoni Ewropea tisfaċċa. U din l-istrateġija għandha tixħet aktar importanza fuq ġida kontra tibdil tal-klima kif ukoll aħna ser nieqfu fuq fejn hemm il-kelma substance ċfri fuq din l-ewel parti ta' dan il-kompromess, dawk li ma favur jivvutaw. Dawk li ma kontra? Tajpwis, wis, mela aħna rridu għab b'mod elektroniku, jgħid il-President. Niftħu l-vot, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa, Mela, xinu rizultat? 17 favur, 13 kontra. Mela din il-parti hija aċċettata u għalhekk nistgħu noddattini parti issa. Amenda baktar sustanza f'rigward l-ambjent, politika soċjali u ġida kontra tibdil tal-klima. U s-sura veru ma jixtieqx din l-amenda. Il-rapporter ma dan kollu huwa favur, dawk favur, dawk kontra, il-liberali u l-konservattivi. Pero dawk huma minoranza. Allura din il-parti tal-amenda għaddit ukoll. Mela, nistgħu ngħaddu għal kompromess ġe. Dawk favur? Li rapporter skuża ruħu l-President. Iva, jiena hawnhekk għandi komment, jew inkella amenda orali għal kompromess għal punt ġe. Din l ewwel proposta orali tiegħi minħabba l-fatt li ġara xi ħaġa fit-tressaq ta' din l-emenda. U kien kollegi soċjalisti għall-ewwel ma ġiex innotat minni komment li għamlu ma neħew il-kelma tradizzjonali, traditional bl-Ingliż. U dan ma rajniex għaliex ma kienx eh, enfasizzat fid-dokument. allura din is-sitwazzjoni jiena nista' nieħu nota tal għal-kelma traditional u l-komment orali tiegħi u l imbidlu l-kelma tradizzjonali u namlu għaf fundamentali. Traditional to fundamental. Din tistaw għaf fil-dokument u t-tini parti, t-tini parti orali. Iva, jgħid il-President, Iva, dik insibuha fit-tilet linja. linja. Umbat għandi żieda fuq kompromess ġe wara il-kelma horizontal character Nixtiequ nżidu l-frażi li ħanajt bl-Ingliż. Role in EU Economic Recovery Plan end. Je vous remercie, Monsieur Alvaro. Thank you very much. Grazie, Sassur Alvaro. Għan nitkellem bl-Inglis għax aktar faċli, mela bażikament il-grupp tiegħi iktar favur punt G, għalkemm problema waħda, ċfri jekk nistgħu eh, nsolvu din il-problema, i billi insolvu all common, all common agriculture titneħħa. Jiena naf li għal ċertu kollegi dinja speċjali, però aħna għandna nużaw flus eh, għal ħafna kwistjoni differenti Allura dan, dan il-flus ma jistax jint minn suterp li najdu, ah, pero mbagħad dak il-każ namlu nagħmlu amendi orali oħra. Ġifri il-kompromess ħieħ. Dan hu bis suġġeriment. Ġifri jew inneħħu l-kliem all common agriculture u hekk nappoġġaw kompromess dak il-każ ikonna nivutaw kontrija. Um, the point Il-puntu, tajt sinu sajdon, li bl-inklużjoni ta' agrikoltura, għal nistan nitkellem fuq agriculture u common agriculture, dan tressa ħafna amendi, allora ma nistax naqbel ma din l-amenda orali. Que, voilà, donc, pas de suite vote là-dessus. Tajb wis, mela ma nix vot maqsum. Kulħadd irid jerfa' responsabilta tiegħu fuq dan jiena tinressa għal-vot il-amenda orali. Mo partikolari l-amenda ta' Signor Sedona u li nbidlu il-kelma traditional u namlu fundamental. Dawk il ma favur. U punġa kif vinu amendat daw kontra. Mela liberali huma kontra għal dik raġuni li taw. U rapporter ukoll il-liberali, il-ħodor u l-ġiwi. Għal raġunijiet li fil-fatt huma taw mill-spokesman konġunt is-sur Alvaro. Grazzi tassew. Issa, kompromess akka. Gören. Omendorali. orali. Minħabba l-fat li hawnhekk qed nitkellmu dwar politika tal-ispazju fost affarijiet oħra, nasib li huwa importanti li nispjegaw li l-politika tal-ispazju mhux ġifiri li nqodu nibatu r-rockets jew nibatu n-nis fuq il-qamar għax ċittadin kunu daqxej xettiċi, pero l-importanza tal-GMES importanti ħafna li taffetwa il-qasam ambientali u għalhekk aħna nixtiequ nżidu wara l-kelma technological nżidu l-kliem environmental Technological and Environmental Progress. Nittama li dan ikkun tajb minn għanna għal-rapporti. C'est une remarque euh, effectivement euh, politiquement importante. Je pense que le Mela, jina naħseb li dan huwa punt importanti politiku, rapporter taqbel. Ma din iż-żieda, taqbel? Naħseb li qed nifixkilha l-Sidonja. U Helga u kol tider daqxim dejqa. Nasab zbaljajt jien. Għalek dawk li ma favur akka, ek kif ġin tejba minn guren. Daw kontra, kullħat jider li favur l-ambjent, mela l-amenda d Inti qed tastieni? Jiena ma minġ dik it-talba. Però ovvjament għandek raġun, jgħid il-President, mela. Mela ħna ħadna l-idea li l-politika spazjali tista' tkun għas-servizz tal-ambjent. Hija l-idea però li l-ħodor jirrifjutaw. Mela, kompromess i. Dawk favur, dawk kontra, dawk l-astenzjonijiet, astenzjoni waħda, is surportrix Mela, issa nistaw najdu li għanna kompromess, kompromess punt ġe, je. Għawna kanna vot maqsum li għamit lupa fuq zewġ partijiet, le zbaljat zbaljati il president Signora Sedonia. Jena nifġejt informata madwar nofsija ilu li Sur Goodmanis jishti jirtira l-amenda tijaw, l-amenda 66, ġifiri dinan kolla konsegwenza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 Din kienet it-tieni element tal-vot maqsum, tat tini parti. Ġifri aħna mhux se nivvotaw fuq it-tieni parti għaliex taqa. U fil-fatt hija irtirata. Ġifri maċċa maċċa għanna aktar vot maqsum. It-tieni parti taqa, jiet il-President, għaliex din intlaqat f'amenda li ġiet irtirata minn dawk li resqu l-istess amenda. Mela ta' mela, vot wieħed fuq kompromess je li jissa fih insibu parti waħda dawk favur. Daw kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Issanna kompromess ke? Dawk favur? Dawk kontra? Astenzjonijiet? għaddit. Punt L, dawk favur, kontra. Helga hija kontra, is supporter xukol mill mela nażel ċastanzjonijiet. Mela, xorta waħda għaddit. Kompromess M, favur, dawk kontra, xie x'jestat jagħmel astenzjoni mela għaddit. Kompromess enne, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Kompromess o, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Kompromess P, dawk favur. Kontra. Tni kontra. Astenzjonijiet? Astenzjoni wahda. Pero xorta wahda għaddiet. Manni iktar amendi ta' kompromess, u għalek nix nirringrazzjakom. Issa nistaw naddu għall-amendi l-oħrajn li ma tneħħewx jew ma tlaħqux permess ta' kompromess. Mela, kompromess wieħed. Mela, pala zida, dawk li huma favur, dawk li huma kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Tnej u tlieta, jaqaw. Punt erba, kompromess, punt erba. Rapportero kontra, dawk favur. Rridu namluwa permezz tal-magna, il-votazzjoni miftuħa. Fuq punt erba. Votazzjoni maluqa. Satax kontra u maddiċ. Punt ħamsa. Rapporter kont favur, daw kont favur. Aħjar namluwa bil-magna din il-votazzjoni. Unħarsu lej punt ħams li għamanda ħamsa kullħat vota il-rizultat jider li din l-emenda ġiet irrifjutata 13 favur, 16 kontra. Amenda 6, Balzani u Fanf. Dawk favur. Anki il-rapporter favur. Maġġoranza l radin għaddiet. Ma' mendora li rapporter 2-7 tbiddel internal assessment ma bil-klim own assessment daw favur, daw kontra, astanzjoniet għaddiet. Amenda seba, daw favur, daw kontra, astanzjoniet għaddiet. Amenda tminja, Pizzotto, signor Pizzotto. Xinajdu bizzotto jew bizzotta? Lejt il-rapporter xorta għadda hija kontra. Lejt il-president. Daw kontra, astenzjonijiet. Ġiet rifjutata. Amenda disa. Rapporterja kontra, dawk favur. Irridu nivvotaw bil-magna x'mhux ċerti f'dan il-vot. Is-sur Alvoro ma jridx jitħallat mal-naħa tal-xelluk, għandu raġun. Mela, ir-riżultat huwa pjuttost qrib. 14 favur, 15 kontra ġifri ġid mandan ma ġietx aċċettata. Amenda 10. Il-krema tal-EPP. Rapporteru a favur, daw kontra, Dawk kontra jirġi ripeti il-President. U għanna l-istess struttura ta' maġġoranza. Għamen daħdax. Rapporter ma favur, minu favur. Għanna maġġoranza pjuttost wisa, minoranza zejra, mela għaddiet. 12 13 nħabba 16 waqaw mela nadma l-ewwel 17. Rapporter kontra, dawk favur. Dawk kontra. Maġġoranza kontra, allura ġiet maġġoranza kontra allura rifjutata. Amenda 18 u 19 dawna voti separati. Punt 18 dawk favur, dawk kontra. Din hija l-maġġoranza kontra. 19 il-krema tal-EPP il-rapporter favur, kontra, elgajja kontra, astenzjonijiet, għaddiet. 20 issa. Dan huwa amenda li appoġġata mill-rapporter dawk favur, dawk kontra. Is-soċjalisti plus Helga. Tekwis, għaddit. ċe, amenda ċe. Amenda 21, 33, u amenda oħra jaqaw. U għalek issa sanistaw naddu mal-ewel 27. Pero, din hija koperta minn kompromess E. Iva jew le? Iva xorta għadar rridu nifutaw fuq għajet il-President. Grazzi se, mela 27. Rapporter, rapporter a favur, dawk favur. Grazzi ta' sew dawk kontra. Maġġoranza favur, għaddit. Amenda 28. dinja koprenija diġa mela għamenda 29 dok il-rapporta mux favur dak favur u kontra astenzjoniet għaddiet. 30 mux kaperta, rapporter u favur, dak umma favur, kontra, maġoranza hija favur mela għaddiet. 30. minn bibtijaj tal-IPP dinja koperta iva, koperta. Għana wahda ġdida unek, rapporter favur, daw favur, daw kontra. ħatma jazzarda jkun kontra dan, ġifri viva l-Italja, għaddit. 32 taqa, 34, da grupp multinazzjonali hawnhekk. Rapporter favur, daw favur. Grazzi tassew, daw kontra. Soċjalisti per hawnhekk iżolati, ġifieri xorta waħda diet Mela naddu għal emenda 35, 36, 37, dawn jaqaw. 38 taqa u koll. U issa nivvutaw fuq amenda 39, rapporter favur, Dawk favur? Dawk kontra? Assenzjoniet għaddiet. Erbajn. Rapporter favur, dawk favur. Grazzi dawk li mhumiex favur, assenzjoni għaddiet. Amenda 41. Din hija maqsma fi tliet partijiet. Waħda għandha punt fuq in context, ir-rapportura kontra dawk favur. Ridu niverifikaw din il-ħaġa. Dik hija fuq l-ewwel parti 41. Ejn niverifikaw permezz tal-magna, l-votazzjoni miftuħa, l-votazzjoni magħluqa. Mela, hawnhekk għandna 15-15, 15 kontra 15 favur, ma minħabba l-fatt id dinja l-amenda din tiġi rifjutata. Mela, tajb wisq. Tini parti. Rapporter wa favur, dawk li ma favur, mela għanna maġġoranza wisa, mela għaddiet, tilat parti. Rapporter kontra, dawk favur, mela rridu nerġaw naddu namlu permess tal-magna, xaktar xajkonna l-istess rizultat. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għattara interessanti għawnek. Għanna 15 favur, 14 kontra, mela din jgħat telet parti, t telet parti għaddiet. Nittamaw li test ħajkun konsistenti meta nqisu dan il-tip ta' votazzjoni. Se nistgħu ngħaddu għal 42 il-varjant mill-Bavarja, dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet, għaddiet. Helga tastieni. 43-44 jirtiraw, għalek nistaw naddu, jaqaw għalek nistaw naddu għal-amenda 45, għanna tlet parti tal-dar boħra din l-amenda, l-ewel parti tikkonsidja li dan l-eżerċizzju, mbagħad għandna l-kelma monitoring, rapporter ja kontra, dawk favur. Mela, bil-magna għal nil ġdid jgħid il-President. Mela votazzjoni miftuħa fuq l-ewwel parti, votazzjoni magħluqa, suspense, Mela, 15-15. Mela, din il-menda ma qaddiċ. Toħodna bekka t-tini parti, rapportero favur, dawk favur. Kulħadd ivvota? U dawk kontra, sanzjonijiet. Mela, din għaddiet it-tielet parti, l-ura l-magna. Votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. 15-15. Maddiċ, jit, President voyons euh, la... Tajpwis, l-emenda 45, l parti ma ntlaqatx, mela issa l-emenda 46 mill sinjura Bizzotta. Favur, rapporterija kontra. Fa kontra, kulħadd kontra, mela tiġir tirata. L-emenda ta' Signora Jutta, tiġi rtirata wkoll għaliex mal lqajniex il-tielet parti dispieċini senjura Jutta. L-emenda 48 minn Joran u Sinjura Balzano Rapporter favur, favur kontra stenzjonijiet għaddit. L-emenda 49, u 51 jaqaw, iżda mux l-emenda 52. Rapporter favur, dok favur, maġġoranza kontra stenzjonijiet għaddit. Emenda 53, 54, 55 jaqaw, iżda mhux l-emenda 56. Dik ma taqax, rapporter wa kontra dak favur. Kontra. Maġġoranza kontra mela ma diċ. L-emenda 57. Rapporter favur, dak favur. Kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 58 li hija kompatibbli mal-emenda 57 sur qabad, rapporti huwa favur, dak favur, kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda 59. Ma nix għalfejn nivvutawa, mela 60 u 61. L-istess japplika, iżda l-emenda 62 irridu nivvutaw, il-rapporti huwa kontra dawk favur. Kontra? Tajab wis, mela namlu vot elektroniku. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Mela, għanna 12 il-vot favur, 12 kontra. Mela taqa. Maddiċ. 63 ja koperta, 64 Jensen, Il-rapporter jaqbel ma dan għalek dok favur, kulħadd kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 65 minn Godmanes. Rapporter wa kontra, dok favur. Kontra. Mena maddiċ. L-emenda 66 taqa għaluli. L-emenda 67 u 68 ġew koperti wkoll. Mela daj wassanna għall-emenda 69 mis sinjura Bizzotto jara nixtieq jgħid xi ħaġa. Nixtieqkom ta' tuħarsa lejn emenda 68 minix ċert jekk din għandix tkun koperta mill-kompromess. Għanna nixtieq li tkun votata separatament. Que pense Madame le rapporteur? Il-rapporteur xanda xetajt fuq dan. The moment Jiena naħseb li l-moment li nqajmu kustjoni bħal din meta din mhix koperta minn kompromess hija meta nivutaw għal kompromess u allura sta l-president li jiddeċidi. Iżda bħala rapporter din hija koperta votajna u allura hija koperta. Bon, on considère que c'est couvert. Alors, par contre... Mela, aħna nqiswa bħala koperta jgħet il-President. L-emenda 69 sinjura Bizzotto Rapporter favur, dak favur. Għallu idejkom, grazzi, kontra. Soċjalisti. Nizdaw ma' fil-minoranza. Mela għaddit. L-emenda sebajn, Missur Sujan. Rapporter favur, dak favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit. L-emenda 71. Ġit koperta minke, 72 rridu nivutaw il-rapporter huwa kontra. Dak favur. Ollu jdejkom. Il-PPE kontra tajja wis. Mela l-PPE telef, mela taqa. 73 hija koperta, l-emenda 74 mhijiex koperta madana kollu, is-sur Surjan huwa favur, dak favur kontra astensjonijiet għaddit. 75. Signora McGuinness. Hemm emenda orali li tbiddel l-intestatura ta' 2A li ma teżistix, allura minwa favur l-emenda ta' Signora McGuinness. Nisem sabiħ dan, dawk favur, kontra, Nridu nagħmlu vot elettroniku fuq l-emenda ta' Sinjura McGuinness. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Sittax il-vot favur l-emenda ta' Sinjura McGuinness, tnax kontra mela għaddit. 76 u 77 ġew koperti diġà 78. Idet. Il-rapporterja kontra, dak favur. Kontra. Il-gruppi l-oħra. Mela taqa. sebajn. Emenda oħra mit-Taljani. Rapporterija favur. Dak favur jolli dejom. Kontra, astenzjonijiet. Għaddit. Emenda numru 80. Il-rapporter hija kontra, dawk favur. Votazzjoni elettronika. Niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa fuq l-emenda 80. Mistax il-vot favur, 14 kontra, mela għaddit. 80 hija kompatibbli, rapporterija kontra, favur, kontra, ma diċ. Dan huwa ċar. Emenda 82, rapporter favur, dak favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. L-emenda 83 sa 85 jaqaw, iżda mux l-emenda 86. Mela, rapporterja kontra, dak favur, jollu idejom. Mux ħafna, daw kontra, kważi kullħat, mela maddiċ. L-emenda 87, l-istess awturi, rapporterija kontra, dak favur ħadd kontra kulħadd mela m'għaddiċ. Emenda 88 trattajnija l-emenda 89 minn Taljani li qed jagħmlu xogħolhom beħġarhom favur kontra stensjonijiet l-Italja terba għal darbohra. Persuna importanti f'dan il-komitat, il-Sinjura Alvaro u Il-rapporterija favur mela favur kontra astenzjonijiet tajab wisq nifirħu lil dawn n nies Juran Finn u Signora Balsani favur kontra astenzjonijiet għadditu ukoll mela l-emenda 92 l-istess awturi Signor Alvaro. Mistoqsija l-awturi jekk jogħġbok sur President għax fejn hemm nota il-paġna fejn hemm referenza għal programm ta' Erasmus Mundus. Aħna nixtiequ li jkun hemm nota fih il-paġna li għandha tkun miktuba x'imkien hemmhekk fit-test. Tinsab x'imkien. Madame le rapporteur. In my original text there Fit-test oriġinali tiegħi hemm Erasmus Mundus kif qed tiġbdilna l-attenzjoni u fl-emenda ta' Sinjura Balzani u Sur Ferm din qed tisparixxi iżda dan ma ġiex indikat ċar fid-dokument għax is-soltu dan għandu jiġi indikat f'tipa grassa fil-test oriġinali tqabbilhom żewġ verżjonijiet. Iżda aħna nixtiequ li jkun hemm il-verżjoni oriġinali li tkun imdaħla. Kont konfuż għax fil-paragrafu 38 skont il-verżjoni li għandi jien nbatet il-bira. Mem lebda Erasmus Mundus iżda il-punt ta' referenza huwa ir-rapport oriġinali u li jekk m'hemm l-ebda emenda li tħassara jekk ma nivutawx it-test oriġinali jibqa' japplika. Oui, autrement dit, autrement dit, si je comprends bien. Euh jiet il-President, il-rapporter hija tal-parir li nerġaw ndaħlu fit-test ir-referenza għal Erasmus Mundus. Iva, tajt il-kellima, sakemm l-awturi ma jgħidux li din kien iżball u tassaw irdu jħassru l-Erasmus Mundus, iżda mhix ċara, iżda dil-nota fih il-paġna tiċċara li Erasmus Mundus taqa' taħt l-intestatura wieħed A u mhux f'attivitajiet oħra. U għalek naħseb li tagħmel sens issa hija loġika li nżommu Erasmus Mundus u nagħmlu nota f'iħ il-paġna li tċara din l-azzjoni għal dan it-titlu partikolari. Avekka. Mela, Jerem Ferm konferma dan jgħid il-President. Mela, Erasmus Mundus kien net sparixxa bi żball fl-emenda kulħadd huwa favur Erasmus Mundus u għalhekk ħanżidu n-nota fih paġna biex nispjegaw x'in huwa tassew Erasmus Mundus. Xaħat il-kelma? Le? Le, hemm emenda rali oħra minn Sedonja. Iva, jiena niproponi emenda rali li nżid tliet kelmiet including Special Olympics. Jina insejta tajt il-Sinjura Sidonia. Dan ifisser l-lop olimpiku għal nis dizabli, nis bżonni speċjali u problemi mentali. Tajjeb wis, kullħat fem dawn l-emendi biex impoġġu l-Erasmus Mundus, namlu spiegazzjoni fl-nota il-paġna tinżidu l-Olimpiku Speċjali. Dak favur, kontra, astensjonijiet, mela d 93 sur portax. Il-rapporter mish favur, dak favur. Kontra. Il-grupp soċjalista hija kontra, Wa kontra mela taqa. L-emenda 94 sa 96 huma koperti mela l-emenda 97 is-sur Sala Franka. Rapporter huwa favur. Favur kontra astenzjonijiet. Nifraħ lill-kollega tagħna. Nemenda 8 u 9. Ir-rapporter kontra dawk favur jollu idejhom. Helga favur kontra ħafna sfortunatament mela dik taqa. L-emenda 9 u 9. 100 u 1. 102 ukoll jieġur tirati kollha mela 103 dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 104 sa 106 koperti mela naddu għal 107 sur portex. Il-rapporter huwa kontra dak favur jollu idejhom. Kontra astenzjonijiet maddiċ. 108 għal darboħra sur sala franka fuq il-problemi ta' relatati ma' affarijiet barranin, favur kontra astensjonijiet għaddit. 109. Is-Sur Gualtieri oħrajn rapporter wa kontra dak favur votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni tider li mux mhux qed tidher fuq l-iskrin. Għafast il-butuna ħażina jgħid eh, il-President? C'est la faute du Président. Bonjour. Jekk hemm xi dubju eh, hija tort il-President tajta rapporter. Naraw jgħid il-President. Le, le, le. Mhix qed jaħdem mela għandna problema teknika jekk jogħġobhom tistgħu terġgħu Treġġaw lura l-votazzjoni, kollox jibda mill-bidu biex nibdew il-votazzjoni minn ġdid. Tajab wisq. Gualtieri. Issa tjeħdem tamir. Votazzjoni magħluqa, naraw min qed jivvota l-xiex. 18 favur, 11 kontra. Gualtieri l-emenda tiegħu adottata. 110 sala Franca rapporter kontra dawk favur jollu idejhom. Kontra, Matic. Emenda 111. Brampner, il-rapporter wa kontra, favur, kontra, astenzjoniet, għadit. Matic. 112. Il-rapporter wa favur, a favur, kontra, astenzjonijiet, għadit. 113. Haglund Usur Alvaro. Rapporter wa kontra, d-darba, da favur, Tajja pwis mela nagħmlu votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 17 favur, 13 kontra, għaddit. 114 minn Jota Hulk minn irrid biddel 140 miljon għal 135 miljun din hija emenda orali Sedonja tixtieq iżżomm 5 miljun għalija, jgħid il-President. Min huwa din l-emenda e ġiet modifikata? Kontra? Mela għaddit. 115 issa. Bilman rapporter favur kontra is-soċjalisti iżda għaddit xorta għada. 116. Emenda tar-rapporter. Rapporter wa favur. Favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 117. Rapporter favur, favur kontra astenzjonijiet għaddit. 118. L-istess autur, rapporter favur, kulħadd huwa favur, astenzjonijiet mela għaddit. Emenda orali, mir rapporter sitt inċis, tassir tekniku għawek, kullħat huwa għafavur, IVA, kontra stenzjonijiet għaddit, ċara, emenda orali, seba inċis, edin nżidu having regard to the opinion of the Committee of Development. Dawk favur, rapporter u għafavur, kulħadd huwa għafavur, ħadd kontra u l-assastazzjonijiet mela għaddit. Mela, dok li jivdlinna u għali nvotaw fuq il-rapport kif ġi emendat, dawk favur jollu idejhom. Grazzi, dawk kontra. Ħadd ma kontra, astensjonijiet. Tlet astensjonijiet, erba astensjonijiet fil-fatt jiet il-President. Il-rapport għadda u ġi adottat. Nifraħ li Sinjura Sedonja u l-kollegi kollha li għamlu dan ix-xogħol. Niskuża ruħi għal problemi ta' traduzzjoni, għajt il-President, għal darboħra. U nfeħar, nifraħal flessibilità li kellna dan il-proċess. Dan wassanna fuq il- fl-aħħar għall-aħħar votazzjoni li il l-votazzjoni fuq ir-rapport ta' Utah Hawk il-proposta għal regolament tal-Parlament u l-Konsill li jemenda il-regolament tal-Konsil u l-ġestjoni tal-programmi ta' navigazzjoni bis-satellita Galileo, nitkellmu. Kulħadd kellu l-lista tal-votazzjoni anke l-PPE. Uh. Nistaw nivvotaw on block? ħatmuha kontra l-idea li nivvotaw kollox flimkien, ġabra waħda. Nivvotaw fil-proposti kollha, dak favur, kontra, astenzjonijiet. Vot unanimu għaddit. Issa fuq l-att leġislattiv innibsu hemm erba amendi proposti minn Juta Hawk għandhom flimkien dak favur. Grazzi kontra ħadd astenzjonijiet, ħadd Dan hija rebħa ċara, għalhekk nifirħu lis sinjura Jutta. Grazzi, tajjeb Issa temmejna l votazzjonijiet semmejna xi trasferimenti fuq il-punti 14 u 15 fuq l-agenda, iżda ħan l rapporter tikkonferma dak li ħanajt issa. Mem lebda talba għal trasferimenti minnaħa tal-Kummissjoni. Għalek mem lebda punt li rridu nivotaw dwar għawn. Għalek nistaw nkomplu bid-diskussjoni tagħna li kena fuq l-sistema SIS, l-informazzjoni, il-sistema ta' informazzjoni ta' Schengen. Issa t-nimxu SIS 2, għanna rapporter sur Alvaro, u dan marbut mal-punt 7 u 8 fuq l-agenda. Għalix dak li għetnet kelmu dwar huwa li daw l-istrumenti legali differenti, hemm regolament u deċiżjoni tal-Kunsill u għalek sur Alexander nishtiqek t-prezenta. Grazie ħafna, e, eh, nistanżon fil-qosor, għalix il-punt ti 7 u 8 u ma kważi l-istess test il dokumenti fuq il sistema SIS edin jiġu trattati mill komitati differenti. Sur Hulmer u Carlos u shadows oħrajn mill komitati oħrajn qed jagħmlu dan ix-xogħol. so, so kurz, na gut. Wie dem auch sei. Ich sehe, Mala, kellin il qasib ma ferfa ma mawx ħafna xinejt. Sanstru kolla pala rapporter. Tkellimna mija u hemm sitta mendi li bażikament huma marbutu mal-fatt li għal budget tal-2011 nirkomandaw illi flus assistnej għandhom jitpoġġew fir-reserve u dawn ikun disponibli biss jekk il-Kommissjoni jispjegaw kif ser jikomplu eh, jkomplu b'xogħolhom. Sissa 70 miljun euro ġi allokat għal dan il-proġett. U t-testijiet għaddejjin dwar jekk dir teknoloġija taħdem jew le. L-MMD għandin hemmhekk biex jaraw illi dawn il-flus jiġu allokati fir reserv imma l-ewwel irridu trasparenza mill-Kummissjoni rigward l-istat ta' progress u kif ukoll ix-xkiel li huma marbuta ma' sitnej u il-flus wara l-ewwel diskussjonijiet eh, tal-Kommissjoni qegħdin jitjiebu imma fl-istess waqt l-emendi jissuġġerixxu illi alternativa aktar eh, effiċjenti f'termini ta' spejjeż teżisti li kiko sest nej turi li musa taħdem. Aħna ma rridux li jkun hemm iktar sfejjes, però minħabba bidla fis-sistema. Għalek dan ħajtarawhom riflessi fil-lemen bozz elementi aħna għandna l-iskadenza ta' 12 ta' Marzu għal dan il-an u 17-17 ta' Marzu ħankun għadin nivvotaw fuqhom fuq dan il-kumitat jekk missier żbala għalhekk u 7 ta' april dan jimur u dim komitat eh, involut u għalek dan huwa dan huwa suġġett importanti u ħna ħedem naqmirri pal rapporter fuq dawn l-emendi. Grazzi naħseb li kulħadd jifhem li dawn il-kwistjonijiet il-koll importanti u sensittivi mill-att ta' sikurtà, nipprovaw naraw min diħel fil-komunità kif ukoll stessin pero però garantiexu li jkun hemm ċertu libertajiet essenzjali, Sr. Omar. Ċer, eżis kollegi. Ina kritika ħafna dan il-punt. Għax m'għandix l-impressjoni li aħna ah, għamminna daqsek, eh, morna daqsek zmerċ fil-passat fuq sistema. Ovvijament, hemm xi misoqsijiet li jridu nagħmlu dwar ċer għalfejn ċertu flus nefqu jew ġew allokati, ma dan huwa iktar fidejn il-Kumitat ta' Kontroll tal-Baġit. Aħna għandna neħtieġu din is-sistema mod urġenti, ma minħal aħra kmod kif immerxew il-Kommissjoni. Fil-passat ma tanċi konvinċewna f'termini ta' komunikazzjoni u trasparenza li tamma li diġħaġa dil-ħagġa Għax il-Konsil id-deċida illi wara april iwaqqaf il-proċess u l-proġett mhux se jissokta taħt bl-istess mod. Fjannar kien hemm l-ewwel test sewlieni tal- Eh, dan din is-sistema u hemmhekk dak iż-żmien il-Kummissjoni kienu qalet illi inti ma setax tajt xtejt illi din it-test kun falla. Imma l istessin inċa membri oħrajn ma qablux. Għax kien hemm kriterji essenzjali illi ma twetqux minn dan it-test f'jannar, għal-inqas skonċi eh, sa' membri. Sa' it-test li jmiss nistaw naraw jekk l-affarijiet se jitjiebu jkollna rata ta' azzjoni ta' tweġiba iktar mħaffa. Issa ja ħasra li stat membru u għed me stat membri u għatijaj fejn il-sistema maħadmiċ. Għalek, ħarkonna nerġaw nħarsu leja dil-kwistjoni fil-komitat ma tax ħammeċu u d-dinja kwara 8 snin ta' tentativi biex provaw ndaħlu dil sistema elettronika xorta maħniex kapaċi li nħadmu għasew. Faċ ħan idru zbieħ ma nimsieħ buħra tagħna. Oui, euh, merci beaucoup. Euh, je me permets. Grazie tassew. Għanajdilkom xaħseb jien dwar għadijin. Jena kont fil-Kumitat ta' Schengen Ministerjali. Qabel is-sistema ta' Schengen kienet eh, komputerizzata kena ħafna laqat ministerjali qabel ma saret parti mis-sistema kienu sabu minn pajjiżi minn 12 membru tal-Unjoni Ewropea kif kienet qabel li kienu parti mill-klab ta' Schengen u dak il-ħizmin konna deċidejna li noħorġu l-ewwel sistema ta' informazzjoni ta' Schengen, l-ewwel verżjoni tas sistema Schengen. U dak iż-żmien ma ħadimx, anki dak l-istadju ħadimx. U dak iż-żmien konna kritikajna bi kbir sistemi li aħna għażilna mhijiex ma kienx il- il-Komissjoni Ewropea, tibġiment illi ma kienx hemm eh, awtoritajiet kompetenti, kien hemm segretarjat li qed jħossib, iba kienet sistema ħażin għall-aħħar. Issa għadin situazzjoni fejn ninsabu ċertu għawċ għax għatfad nadna ma sibniex soluzzjoni. Issa la anki minkejja li ġi komputerizzat, rridu rrid naraw li dinja sistema ferm importanti. Ma nafu li il-modell politiku, jekk nistgħu l hekk, jassumi illi li aħna għanna nkun għedin nisproteġuhom kontra l-kumità organizzata ma fl-istessin inħarsu eh, il-libertà fundamentali ma jekk m'għandniex lodda li nagħmlu dan. Ja, telfa l-Unjoni. Ħadd iktar ma jitkellem? Alexander xtaqtej xi ħaġa u hekk le? Grazzi tassew għalek, e kif għalet il-rapporter fuq dawn iż-żewġ text li minnaħħa u mara regolament abbozz abbozza regolament u li ħor emenda ta' deċiżjoni. E, Vota jseħ fis-16-17 ta' Marzu u bat fis-7 ta' April f'komitaliet un-bat fil-plenarju nifutaw fuq. Punti uħar li għandna fuq l-aġenda tagħna li titkellem dwar il-rapport Godmanis, imma sur Godmanis mhux itaw. U bat il- skużi għax skuza ruħu għax eh, u volut personalment għan il-rapport. Għalek ma naħseb li mux tammin kollu id-debattu minn għajru, għalek għaziz kollegi dawk illi baqaw għawek sal aħħar nxelluk sparixxew leja leja ora nawijiet. Lej kontet nitċajta. Lek kollegi, wasanna fis-mim tal-agenda tagħna. Nissa nistaw nieħdu vantaġġ għal prezenza tal-interpreti, ningrazzjom ta' dan biex ikonna laqa ta' koordinaturi. Grazzi. Grazzi, Silvi.